Uh, dear colleagues, I... Kollegi l-għan nofsenar tajjeb, nistaw nibdew issa il-punt 16 fil-prezentazzjoni ta' prioritajiet tal-presidenza tal-Kunsil eh, tal-Estonja fil-qasam tal-ġustizja din id-darba u nilqaw l-sur Urmas Rentelu, il-Ministru għal-Ġustizja tal-Estonja. Il-bira kena l-Ministru tal-Intern u aħna spiegajna li illum kienna ħajkonna It-tieni nofs ta' dak it-tim ministerjali għalhekk eh, verament nistan il nilqgħu hawnhekk. U palma spiegajna mal-Ministru tal-Intern kena eh, l-ewwel kunsill informali tal-Ġustizzja l-Affarijiet Interni mm, tajjeb ħafna. Eh, Tkellimna fuq ġustizzja, il-konfiska, Iġri ħafna affarijiet li huma ta' interess għal kollegi tawwek. U naf li l-Ministru ħaj semmi wkoll Leppo u anka kwistjonijiet oħra u l-għanin eh, tal-ġustizzja mela. Mandew hemm xiżjed, issa ngħaddi il-kelma lill-Ministru biex jagħtina l-ewwel preżentazzjoni tiegħu qudiem il-Kumitat Libe għal għandek 15 minuta. Mela Ministru nilqa' hawnhekk għal din l-ewwel preżenza tiegħek qudiem il-Kumitat ngħaddilek il-kelma. il kumitat il il kumitat ngħaddilek il kelma Thank you, Mr. Chairman. Uh, let me first start. see uh, ħafna, Sur President, ħanibda bl-Estonjan. Jina għalija għannur kbir li jgħataw prezenti u dimkom biex nintroduċilkom il-pozizjoni tagħna fuq il-presidenza estonjana f'dan il-komitat tant importanti. Jina, aħna rridu ikonna prezidenza pratika eh, ta' sens komuni, din hija xi ħaġa eh, li rridu niksbu, għandna lista twila ta' kwistjonijiet, u fil-fatt meta nitkellem fuq il-prijoritajiet fil-qasam tal-ġustizzja, ħanibda bil-politika kriminali. Għandna numru kbir ta' files qudiemna bħalissa. U l-ewwel nett nixtieq insemmi l-Eppo Unbat nitkellem f'aktar dettal fuq il-pakket aktar tard. Ehm, Għanatikom prezentazzjoni qasira tal-punti Umbat hemm marbuta ħafna mal-Eppo il-regolament tal-Eurojust la bozza dan il-regolament. Dan il-fajl kienet jistenna il-konklużjoni tan-negozjati tal-Eppo missa reġaqjat qudiemna l-Kunsill finalizza diskussjonijiet fuq il-maġġoranza tal-dispożizzjonijiet tal-abbozz regolament tal-Eurojust waqt il-Presidenza tal-Latvja f'Marzu tal-2015 u issa presidenza Maltija u koll ikkonkludiet id-diskussjonijiet fuq dispożizzjonijiet li għandhom xjaqsmu l-Eppo. Il-Kunsil issa qed jiffinalizza l-aħħar ftit kwistjonijiet pendenti l-allenjament tar-reġim ta' ħarsin ta' data ma' riforma tal-ħarsin ehm, ta' data tal-Unjoni Ewropea u se jkunu lest jibdew negozjati mal-Parlament fuq dan ir regolament e kif il-Parlament Ewropew jadotta l-pożizzjoni tiegħu u jina nittama li it-trialogi kun jizdaw jimxu b'mod eh, maġġel u tajjeb. Tilinet li finanzjar ta' terrorizmi, terrorizmu u eh, kriminalità serja oħra hija problema sinifikanti. Irridu nassiguraw li l-flus minn attivitajiet kriminali ma jintużawx biex jiffinanzjaw il-kriminalità. Għal din ir-raġuni, direttiva fuq il-ġrieda tal-ħasil tal-flus mill-liġi kriminali u regolamentazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tal-ordnijiet ta' konfiska u ta' rifriżar ħajkun importanti ħafna fuq l-aġenda tagħna. Il-Konsill adotta l-approċ ġenerali ta' fuq direttiva tal-ġlida kontra ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali. Aħna nittamaw li il-Parlament ħajati priorità assoluta li ġilda kontra l-finanzjar ta' terrorizmu u iħasib ħasil tal-flus u ħatkun pozizjoni tibda negozjati kemm jista' jkun malajr. Aħna qed nistennew bil-ħerqa li naħdmu flimkien mal-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni tant importanti waqt il-Presidenza tagħna. Presidenza għandha lan ukoll li tilħaq approċċ ġenerali fuq il-proposta għal regolament fuq ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' friżar u konfiska sa' tmiem is-sena. Palma tafu, Il-Kummissjoni prezentat proposta regolament u dinja l-ewwel darba meta forma ta' regolament applikabbli direttament ġi suġġerit li jintuża f'qasam ta' liġi kriminali. U għalkemm ir-regolamenti jintużaw b'mod wiesa fil-qasam fil-qasam tal-kooperazzjoni kwistjoni ċivili, ċertu stati membri preferu jkollhom direttiva minn flok regolament l-opinjoni tal-stati membri kienu mefruda fuq din il-kwistjoni u l-presidenza ħat taħdem mill-qrib flimkien mal kummissjoni u l-Parlament biex insibu soluzzjoni kemm jista' jkun malajra x'din hija prekondizzjoni għas-suċċess. U jekk jirnexxinna dan għandu jippermettilna nibdew negozjati mal-Parlament fil-bidu tas-sena d-dieħla. Fil-prevenzjoni u l-investigazzjoni tar-reati, eh, l-aċċess għad-data u skambju ta' informazzjoni huma ta' importanza kbira biex inkunu nistgħu nagħtu l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tagħna għodot effettivi fil ġlieda kontra il-kriminalità hemm bżonn ta' bilanċ ġust bejn il-privatezza u sigurtà eh, għal dawk li huma ir-regoli ta' żamma ta' data ta' telekomunikazzjoni. Il-grupp ta' ħidma fuq il- skambju ta' formazzjoni ħarsin ta' dej ta' Dapex jiltaqa forma taħbib ta' presidenza biex jippermettu diskussjonijiet dedikati fuq rekwiżiti speċifiċi tal-sentenzi tal-qorti u l-evaluazzjoni ta' l-impatt operattiv tagħhom. Il-ħidma tal-grupp ħajkompli eżamina lażliet speċifiċi u jevalwa wkoll passi li jmiss. Aħna ħankomplu nfittxu soluzzjonijiet biex nżidu l-ġustizzja kriminali u anke l-istat ta' dritt fil-ċiberspazju u namlu l-investigazzjonijiet kriminali tal-ċiber reati u reati li għandu xaqsmu provi elettroniċi aktar effettivi. Mod partikolari għanħarsu lejn l-sfidi li għandhom xaqsmu għall aċċessibilità u disponibilità tad-data elettronika. E kif il-provi elettroniċi ħafna drabi jinsabu barra mill-pajis, irridu nsibu modi kif nistgħu nifacilita u nsaħħu il-kooperazzjoni internazzjonali transkonfinali. Għalhekk aħna verament qed nistennew bil-ħerqa il-proposta tal-Kummissjoni fuq leġizlazzjoni li għandha x'taqsam mal-provi eh, elettroniċi li ħadd tiġi pubblikata din is-sena. Għana konxi tal-fat li bħalissa l-Kummissjoni tanalizza kemm l-aspetti tekniċi kif ukoll legali li għandhom x'jaqsmu mal-encryption u l-impatt li dan jista' jkollu fuq l-investigazzjonijiet kriminali. Din hija kwistjoni importanti u kontroversjali ħafna palma l-kol Issa, qabel ma nitlu għal deċiżjonijiet maġla, li inqisu b'attenzjoni kbira l-interessi tal-partijiet interessati differenti u emżon ta' analizi dettaljati. L-istati membri għandhom ikunu jistaw jagħmlu skambju ta' formazzjoni fuq rekords kriminali kemm ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ta' ċittadini il-pajjiżi terzi biex jiġġieldu u jipprevjenu il-kriminalità u terrorizmu. Għalhekk jiena naħseb li importanza assoluta nistendu is-sistema ta' ECRIS sabiex nippermettu l-iskambju ta' informazzjoni fuq ċittadini ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni preżentat il-proposta għal direttiva fl-2016 imma bħalma tafu Il-negozjati ġew sospiżi wara li il-Kunsil talab li jestabilixxi waqqaf ekris ukoll għal ċittadini ta' pajjiżi terzi bħala sistema automatizzata ċentralizzata. Il-Kummissjoni ppreżentat proposta addizzjonali għal regolament ġimgħatejn ilu, aħbar tajbadi, u il-Kunsil se jibda jeżamina it-tekst il-ġimgħa id-dieħla. Iż-żewġ proposti huma importanti immens u aħna għandna l-intenzjoni niddiskutuhom mod parallel fil-Kunsil Lan tagħna huwa u l-approċċ ġenerali fuq iż-żewġ proposti, kemm id-direttiva kif ukoll ir-regolament sat-tmiem tal-Presidenza tal-Estonja. Parti importanti ta' din is-sistema hija database tal-Unjoni Ewropea ċentrali li fiha data tal-marki ta' swaba li permettu l-identifikazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. Issa, sinjuri, permettu li ngħaddi għal ħarsin tad data. Din hija kwistjoni importanti ħafna Importanti wkoll għal ħasil tal-flus. Waħda mill eh, liżiet punti ewlenin ta' suq digitali waħdini hija propju ħarsin ta' data f'jannar tal-2012. Kummissjoni Ewropea bdiet riforma komprensiva ta' ħarsin ta' data fl-Unjoni Ewropea. No forsi ta' fil-Kunsill adotta l-approċċ ġenerali fuq regolament tal regoli ta' ħarsin ta' data l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Kunsill tal-Affarijiet Interni f'Ġunju ta' din is-sena. Aħna lest negozjaw fisem il-Kunsill e kif il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew hija l-Esta. Huwa importanti li regolament ikun applikabli fl-istess ħin tar regolament tal protezzjoni ġenerali tad-data e, eh, f'Mejju tal-sena d-dieħla. Iġvi dinja prekondizjoni suċċess u apparti il regoli l-ġodda ta' ħarsin ta' data f'ħedan l-Unjoni Ewropea rridu nħarsu wkoll l-istampa ikbar. Bħala Presidenza aħna nkun qegħdin niffaċilitaw is-subija tal-Unjoni Ewropea mal-protokoll addizzjonali tal-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa fuq il-ħarsin ta' data Dinja għal-Konvenzjoni 108. Isobija għal protokoll addizjonali tressaq flimkien ir-regoli fuq ħarsin tad dejta fuq livell Ewropew. Issa ħanajt xi ħaġa fuq il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsma drittijiet fundamentali. Ir-rispett tal drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt hija eh, s sinsla ta' sistemi legali tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. L-Estonja ħażżomm dawn il-prinċipji meta tippreżenta x-xogħol tal-Kunsill. U għal tagħna li konna diskussjoni E, fuq l-istat ta' dritt fil-Konsil tal-Affarijiet Ġenerali. L-evalwazzjoni tal-esperjenza li ksibna waqt żewġ e, dialogi annwali tal-Konsil fuq l-istat ta' dritt u rew li hemm bżonn nkomplu nsaħħu dialogu fil-Kunsill. Għalhekk e, għal dan, waqt il-presidenza tagħna ħajkonna dialogu tal-istat dritt fuq il-pluralizmu tal-medja u l-istat ta' dritt fl-età diġitali. Biex inħejju għal dan, aħna ħajkonna seminar kif ukoll ħajkonna rappresentanti mill-Parlament Ewropew li ġew mistiedna. Aħna nemnu li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill huma tal-istess opinjoni ġifiri li il-pluralizmu tal-medja kif ukoll il-fiduċa fil-medja huma salvagwardji essenzjali kif ukoll prerekwiżiti għal demokrazija biex li jaħdmu sew. Biex ikunu nistgħu nħarsu nippromovu drittijiet fundamentali u libertajiet fundamentali ta' ċittadini Ewropej, aħna nsiguraw il-kontinwazzjoni tal-attivitajiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad drittijiet fundamentali billi nadottaw deċiżjoni tal-Kunsill fuq il-qafas multjanwali tal-Aġenzija qabel 8 din is-sena. Il-Kunsill huwa grat għal konsens tal-Parlament Ewropew u issa ħana assiguraw li l-MAF tiġi adottata taħt il-presidenza tagħna sabiex din tkun tista' tidħol fis-seħħ qabel is-sena d-dieħla. Kwistjoni waħda importanti ħafna li nixtieq u nagħmlu progress fuqha hija propju l-isħubija tal-Unjoni Ewropea għal konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa fuq il-prevenzjoni u l-ġlida kontra l-vjolenza kontra in-nisa u l-vjolenza domestika li msejħa il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Ħajkonna wkoll diskussjoni fuq rapport annwali tal-Aġenzija u il-rapport annwali fuq l-applikazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Aħna ħanħeju il-konklużjonijiet rilevanti tal kunsilla bażi ta' dawn id-diskussjonijiet. Issa nixtieq ngħid xi ħaġa fuq is-sitwazzjoni attwali ta' l-EPPO l-EPPO. Xar ilu, fi 8 ta' ġunju, il-Kunsill wasal għal approċ ġenerali fuq l-implementazzjoni ta' kooperazzjoni miżjuda fuq l-EPPO, ġir l-Uffiċċju ta' Prosekutur Pubbliku Ewropew. U bħalma tafu l-approċ ġenerali li ntlaħaq fil-Kunsill kien riżultat ta' kważi erba snin ta' negozjati intensivi kien hemm numru ta' kwistjonijiet bħal Eh, l-indipendenza, l-status, il-ruol tal-persekuturi, eh, l-ammissibilità ta' tħul. Eh, ġviri kien diffiċi ħafna nsibu pozizjoni komuni bejn l-istati membri ta' kollha jinsabu fis sistemi nazzjonali u dan għalhekk kena bżonn ta' analiżi ehm, legali. U l-periodu twil ta' negozjati fil-Kunsil kienet ġustifikata. Dawk li qalu li il-regolament seta' jkun aktar ambizjuż, forsi nistgħu ngħidu li huwa hija kisba reali li rnexxinna niksbu bili fuq it-tekst kif inhu. It-tekst kurrenti tar-regolament huwa r-riżultat ta' ħafna kompromessi, imma jiena naħseb li r-riżultat ħari huwa ta' kwalità għolja. U minkejja l-isforzi kollha biex insibu kompromess ħareġ biċ-ċar fil-bidu ta' din is-sena li le ma kienx possibbli li konna unanimità fuq il-proposta. Imma hija E, verament kisba li għaw 20 stat membru li sallu min notifikaw li jishtiqu jipparteċipaw f'din il-kooperazzjoni miżjuda. Issa fejn nsabu xin pozizjoni u ximis. F'daw l-aħħar ġimgħat minn meta wasalna għal approċċ ġenerali l-verżjonijiet lingwistiċi differenti ġew eżaminati u iffinalizzati minn esperti eh, leġislattivi u lingwistiċi. Il-tekst għadda mill koreper ġimma li għaddiet u l-Kunsil huwa mistenni li ħajappoġġa il-verżjoni ħarja fi 17 ta' Lulju. Mbagħad wara dan, aħna kemm jista' jkun malajr ħanibatu tekst lil parlament u nitolbu il-kunsens tagħkom bħalma għanna fl-artiklu 86 ta' trattat għaliex aħna tal-istess interess li eh, l-ekpo tiġi waqfa kemm jista' jkun malajr ġviri 2020 u tkun ikun qed jopera kemm jista' jkun malajr aħna qed nittamaw li intom tkunu tistgħu eh, tagħtu dan il-kunsens kemm jista' jkun malajr qed nitolbu mod umli biex tagħmlu dan. Sabiex regolament jista' jiġi adottat f'Ottubru ta' din is-sena u f'dan il-kuntest jiena fisem il-Kunsill nixtieq nirringrazzja minn qalbi l parlament mod partikolari il-membri rispettivi il-membri tal-Parlament u tal-suċċess li kellu r-rapporter u anka f'dan il-Kumitat għaliex il-Kunsilira provaw eh, jikkunsidraw jisu l-opinjonijiet tal-Parlament u nara li ir-regoli fuq l-eżerċizzju tal-kompetenza u anka fuq il-salvagwardji għas-suspettati u l-opinjonijiet għawek ġew adattati għal dak li semma il-Parlament b'mod ċar. Il-Kunsil fi stadju tard ta' negozjati introduċa wkoll eh, paragrafu fuq l-status ta' eh, stati membri li ma jipparteċipawx fil-artiklu 105 u fuq it-talba tal-rapporter u il-co-rapporters. Fl-aħħar net nixtieq nenfasizza il-fatt li l-EPO ħajkun kompetenti biex indirizza ċertu forum ta' frodi tal-VAT għal dan it-tip ta' reat fl-aħħar huwa inkluż fil direttiva PIF wara it-talba qawwija minn tal il-Parlament. Għalhekk jiena naħseb li intom ħat apprezzaw l-isforzi tagħna. U fl-ħarnet jiena nixtieq ngħid li jiena grat ukoll lill presidenza Maltija li kienet verament waħda tajba ħafna nixtieq ngħid li aħna verament akkaniti li nikoperaw mal-membri eh, ta' dik il-Kummissjoni. Grazzi. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna. Roberta, Antilesta. lesta? Naddu għal-koordinaturi l-ewel trid tibdinti? Anzi, Bill Gates. Mela, koordinaturi l-ewel. Birgit Sippel. Grazzi ħafna. U grazzi tal-edina u tajdunna xinuma l-punti ta'kom għal-presidenza ta'kom. Jina konvinta li permezz tal-presidenza ta'kom ħajkonna xi suċċess fuq il-ħarsin ta' data intom tafu li il-privatezza elettronika hija fuq qudiemna u aħna qed nittamaw li ħajkonna riżultat tajja fit-trialogu. Marja Laurestin li eh, ta' fuħsew qed jaħdem blaqis biex jassigura li konna l-istess livell ta' protezzjoni bħalma għandna fir-regolament ta' ħarsin ta' data. Issa fuq li PPO Nasib li ħaġa tajba li għal-inqas fl-axħar ħanibdew 20 eh, stat membru għasek nittamaw dan huwa suċċess kbir fid-dawl tal-dibattiti li kellna f'dawn l-aħħar erba' snin, ma minkejja dan jiena qed nipprova nħares anka iżjed li lien nħares fil-lejn il-ġejjieni. Għandkom xi ideat inizjali fuq dan jew temnu li forsi il-Kunsill ħajaħdem fuq dan ħalli fl-aħħar mill-aħħar ikunu nistgħu nikkonvinċu aktar stati membri li jkunu parti mis-sistema għalli xina nħossni naqra dispjaċuta li mux kullħat jaqbel, specialment uħut fejn għanna xi eh, għarfin e, fuq eh, rapporti ta' l-olaf li imissom edin għaw, huma parti minn din sistema U jina napprezza l-appoċ tijak għad drittijiet fundamentali u l-Aġenzija ta' drittijiet fundamentali għal dak li għandu xjaqsa mal-Konvenzjoni tal-Istanbul, nispera li tappoġġaw li din issir verament waqt il presenza ta'kom. Għalix din xi ħaġa li verament qed nistennewha bil-ħerqa. U l-aħħar punt ħadd tiegħi. Anzi, le, ħanqafem. Grazzi, skużawni. Ivanka jien Ivan kajjien, hekk il-ħossi, mhux fuq hekk, ovvjament, mhux fuq hekk, imma mod ġenerali jien ħajja Mela, Għala ħof ma jridx jitkellem, iswaw xaġa fl-arja mela. Mela, nas li naf li inti ħat titkellem. Għallalde. Grazzi ħafna Klod. Grazzi lill-Ministru tal-li eh, ġi għawek il-lum. Aħna l-tqajna xie jumejn ilu f'talen. Grazzi tal-qijataw. Grazzi ta' din il-prezentazzjoni. U tal- dak li nistaw eh, nimmaġinaw għal-presidenza estonjana hija presidenza importanti u strateġika għall-Ewropa kif ukoll l-ewwel waħda għal pajjiżkom. Issa mhux ħanqod insemmi l-punti kollha li diġà semmejt inti Imma kwistjonijiet kriminali huma importanti b'mod partikolari u eh, diffiċli li jkun hemm armonizzazzjoni fuqhom għax il-kulturi legali tagħna huma differenti bejniethom, imma din hija xi ħaġa importanti għall-Ewropa għaliex il-maġġoranza minnha nixtiequ narawha naraw Ewropa eh, hekk. Wara il-Kunsill Informali f'Tallinn nistgħu naħsbu ftit fuq dan Aħna qegħdin niġġieldu l-kriminalità l-finanzjar tal-kriminalità dawn kienu fuq l-aġenda tal-laqa u hemm regolament fuq il-konfiska tal-tul mill-kriminalità. Un din hija xi ħaġa importanti b'mod partikolari fost firxa ta' suġġetti tant importanti taħt il-portafol ta'kom u li dan il-Kumitat fil-fatt jaħdem fuqhom. Meta niġu għal dik li hija il-konfiska u il-kriminalità, L-ammonti li qegħdin nitkellmu fuqhom huma biljuni għalek għanna bżon ta' infurzar immedjat għanna bżon li naħdmu mod maġġel għalix bħalma l kol nafu il-kriminali ħafna drabi jaġixxu ħafna ziet malajr mill-li naġixxu aħna. Issa, il-setup legali suġġerit mill-Kummissjoni fuq dan kien propju regolament. Inti fil-fat semmejt dan anka ftitilu minn mentilu. ilu U jiena nixtieq nkun naf x'ħad tkun il-pożizzjoni tal-Presidenza fuq dan. Nimmaġina li intom tixtiequ l-affarijiet jimxu il-qudiem għal dik li hija il-kwalità, jiġifieri regolament u mhux direttiva. Jiena nifhem il-maġġoranza ta' dak li jinti qed tgħid, imma ma fimx eżattament il-pożizzjoni tal-Presidenza. Ħatkun qed tafas Eh, il-kontraparti tijak li għedin jeżitaw fuq regolament, għalix regolament ħajatina ħafna ziet effiċenza. Grazzi ħafna Natali, Iva kienem diskussjoni kbira fuq dan fil-laqa tal-Kunsil ma naħseb l-istati membri kienu maqsuma fuq li jridu direttiva, imma l-pozizjoni tagħna hija li konna regolament. Imma grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet. Naħseb li issa Roberta tixtieq titkellem fi il-PPE. Grazzi ħafna. Grazzi Ministru tal liġej tu u l-prioritajiet għal-presidenza ta'kom. Grazzi u koll għaxol ta' tħejija li għamiltu f'dawn l-axħar xur fejn intom ikkontattjajtuna, kellimtuna u saqsejtuna u koll xinuma il-prioritajiet ta' kull grupp. Jena xtaqt sempliciment nitkellem fuq l-IPPO għalli xina nkompli nħedġek li sa minn tal-inqas it-tmim tal-proċess ta' twaqif ta' dan l-uffiċċju li jintom tippruvaw tassiguraw li eh, l-istati membri kollha jkunu involuti, inklus tagħna eh, pajjiż tagħna biex ikonna kemm jista' jkun stati membri involuti fid-deċiżjoni li eh, twaqqaf uffiċċju li jipprova jidentifika eh, reati ta' natura finanzjarja. Din hija xi ħaġa li taffettwa u hija importanti għal finanzi tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nenfasizza wkoll li aħna qed nistennew bil-ħerqa xi forma ta' riżoluzzjoni eh, kontra il-ħasil tal-flus. U kwalunkwe ħaġa li il-presidenza estonjana identifikat bħala priorità nittamaw li sitxu xhur oħra tkunu tistgħu tiġu qudiemna u tajdunna li kelkom suċċess fin-negozjati li bħalissa ottimistiċi fuqhom. Grazzi.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 Grazzi ħafna, nixtaqt nitkellem fuq żewġ affarijiet. L-ewwel nett nifraħlek fuq il-bidu tal-presidenza tagħkom. Il-fatt li intom ħadtu l-presidenza fit-tieni nofs tas-sena forsi mhux ideali għaliex it-tieni nofs tas-sena donnu iqsar ikun hemm il-waqfa għall-vakanzi tas-sajf. Mbagħad ikolkom tliet xhur f'kamili ngħidlek inkunu wasanna għal miliet u hemm ħafna x'isir intom jidder li għandkom programma ambizzjuż ħafna wkoll. Jina il porter fuq id-direttiva għal kontra l-ħassil ta' flus il-negozjati ma ġewx konklużi taħt il-Presidenza Maltija u fil-fatt ħanibdew bit-trialogu ġdid għada fil-ħodu. Ħajkun trialogu mal-kollegi tijak mill-Estonja. Jena napprezza l fat li diġa ħloqna kuntat u li diġa hemm tejjiet biex niċċaraw il-mandat tal konsil Allura il-Parlament Uħarqan illi ikompli saħħaħ it-trasparenza dwar is-sida tal-kumpaniji u tat trusts. Dan huwa suġġett li ġi diskuss anka fil-Parlament fil-Komitat Pana fejn ġew diskussi affarijiet ratati mal-levitar l-evażjoni tat-taxxa. Napprezzaw il-fatt li l-Estonja magħrufa għat-trasparenza mill-taħtidiet li qed ikolli magħkom diġà qed tinduna b'dan il-fatt u għalhekk ħerqana għal dawn in-negozjati u nittama illi l-affarijiet jimxu b'mod progressiv ħafna fil-ħarifa. Issa, jena tajda għatajn il-program ta'kom, u durajt li intom tridu tiddiskutu il suġġett ta' zamma ta' data, ma nafx tistax forsi ta' tina zjed dettalji, ftit ta' snin ilu, minħabba ċertu kawzi li kienem fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, il-leġislazzjoni Ewropea fuq iż-żamma ta' dejta ġiet iddikjarata eh, bla effett. U eh, xejn ma ħaposta din il-leġislazzjoni. Naħseb ukoll li f'dan il-Parlament, kemm forsi mhux maġġoranza, mm, hemm ċertu dubji dwar kemm tistaw toħorġu b'leġislazzjoni ġdida illi eh, tkun tirrispetta wkoll is-sentenza li ħarġet mill-qorti. Allura dak li xtaqt nitolbok forsi jżid dettalji dwar il xbaħsibkom tagħmlu dwar iż-żamma tad-dejta. Grazzi ħafna, issa Marsina Anderson, eh, inti ħad titkellem ukoll fi semmi l Grazzi. Jiena nirringrazzja lill-Ministru tal- eh, deskrizzjoni li tagħna tal-prioritajiet U grazzi anka għal referenza li għamilt lejn il-Konvenzjoni ta' Istanbul u lejn il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali fil-kontest ta' l icj Inti tkallim fuq l impiegi fuq is-sigurtà u għalina e, dawn il-kustjonijiet jibqaw e, ħafna fidejn il-gvern tal-Renju Unit għal-kem hemm il-Brexit li huwa għaddej, jiena kont involuta f'ħidma dwar l-ekim sejħa legal highs. Li ġiri ġara fl-Irlanda kien li kellna żewġ standards differenti. Standard li applika għal parti tisfel ta' gżira u l-oħra li tapplika għal parti ta' fuq u dak wassal biex kien hemm żieda fil-kutrabandu ta' dawn il-legal highs. Naturalment, irrit ikun hemm eh, ċertu armonizzazzjoni mal-gżira kollha u naturalment eh, sfortunatament Brexit f'dan ir-rigward ħajkollu impatt negattiv. Issa, peress li għanna aħna mdawrin bil-bahar, dan ifisser li hemm volum sieħ minn dawn l-affarijiet li eh, kapaċi jidħlu fil-pajjiż U importanti ħafna koll fejn ħatkun il frontira Jider li l-iżjed l-attenzjoni edha fuq l-Irlanda fejn hemm għandna 177 il-punt taqsim fuq il frontira u ma nafx kif ħansolvu għad il-problema sakemm mux ħa nibnu xaħajt pal mariti jagħmel Trump biex neliminaw din il-problema, lekina napprezza l-isforzi li qegħdin tagħmlu u naf li taqxajn waħda limitati fi żmien intom naf li jistidar waqt il-vaganzi u dak u huwa kollu telf ta' żmien li xtaqt insemmi wkoll dwar l-effett li ħajkollu Brexit fuq l-Irlanda huwa dak li għandu x'jaqsam mal-Good Friday Agreement, l-obbligu li dan l ftajim ikun imħares fid-dimensjonijiet kollha tiegħu fil-istituzzjonijiet, id-drittijiet tal-bniedem, jagħmel referenza għal karta ta' drittijiet fundamentali u eh, id-dritt illi il-poplu tagħna jiddeċidiju fuq il-futur tiegħu. Fil-fatt hija l-Qorti Ewropea ta' Dritti tal-Bniedem illi għandha tkun l-qorti kompetenti biex tinforza dawn l-affarijiet kollha. Kif taf il-Good Friday Agreement jipproteġi iż-żewġ partijiet il-Kunsill jafu dan sew. U allura biex ħares il-Good Friday Agreement, il-Gvern ta' Tramuntana tal-Irlanda jistabbilixxi biss liġijiet li jkunu konformi ma' dak tal-Unjoni Ewropea. U il kunsill Ministerjali tal-Irlanda ma jistax jiddeċidi żewġ affarijiet differenti għal partijiet differenti tal-gżir tu hemm ħaġa li tkopri kull imkien. U din ħad tkun kwistjoni li ħassibu qudiemkom intom u dejjem kollox relatat mal-Brexit, allura nixtieq inħeġġek biex isommu dejjem f'moħħkom il-ħsara li tista' ssir l-unika proċess ta' paċi li kien hawn fl-Ewropa u għalhekk naħseb illi aħna argumentajna sew biex li standards li jem fil-tramuntana tal-Irlanda jibqaw emmek dok li huma konformi ma' dawk tal-Unjoni Ewropea. U jew inkella almenu tibatu sinjal illi eh, eventualment il-naħata fuq tal-Irlanda jekk tkun trid tistanka terġa' tissieħab lura fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Intom Naturalment tina il- kwistjoni la parti minn negozjati ta' Brexit għalkemm taqa' fidejn eh, Barnier li huwa negozjatur taqa' wkoll fil-qasam tal-ġustizzja li huwa eh, fil-kompetenza tiegħek. Grazzi ħafna, Sinjura Kinnici. Eh, benvenuto al Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq illi nagħti birba lill-Ministru, grazzi tal-lija tawwek u grazzi wkoll tal-preżentazzjoni fuq il-prioritajiet għal-prezidenza ta'kom. Jiena bħal kollegi l-oħrajn nixtieq li nikkommenta fuq affarijiet li huma l-qalbna ħafna, affarijiet li ma forsi ma tkellimniex biżejjed fuqhom l-kwistjoni tal-ġustizzja u s-sigurtà. Jiena mill-Italja, Anzi ġejja mir-reġun mill-minsqallija fil fattu jina jiena mħalfef u għanna ħafna esperjenza ta' kooperazzjoni bejn il-Pulizija u s-sistema ġudizzjarja li kienet verament effiċenti biex aħna nippruvaw insibu soluzzjoni għal kriminalità organizzata ġifieri nemmen ħafna fil-kooperazzjoni. Kooperazzjoni li hija importanti ħafna dawn huma l-ikbar problemi li aħna din naffaċċjaw illum il-ġurnata kemm aħna kif ukoll Presidenza tal-Estonja. U Dan u kol naturalment huwa bazat fuq sistemi tal-informatika. Jina kelli l-opportunità illi nżur li u Lisa u jiena rapporter fuq il-koordinazzjoni ma li u Lisa u provajt u stajt nara bajnija kif taħdem li u Lisa taħdem tajem ħafna ma naħsibx li għanna bżon ta' pjan legali ġdid għal problemi ġodda li ħadd taffaċċa li ju Lisa minkejja li dan huwa suġġett li diskutejna l-beħ ministru tal-Interx ta' nkun naf minn ħadd jekk. Inti x'taħseb fuq in-naħa l-oħra ta' din il-medalja? X'kif nistgħu aħna nikkoperaw ukoll fis-sistemi ehm, ta' kooperazzjoni ħalli bekk naħdmu iktar fuq is-sistema tal-interoperabilità li hija tant tal-qalbna nixtieq li nitkellem iktar fuq dan minħabba naħseb l-interoperabilità hija verament meħtieġa biex nkunu nistgħu nippermettu li jkun hemm sistema ta' informazzjoni ta' skambju ta' informazzjoni li huwa verament effiċjenti. Suġġett li tkellimt fuq ukoll huwa qalbi ħafna huwa l-Unjoni Ewropea iva naqbel miegħek illi forsi sejna nkunu iktar ambizjużi iżda r-riżultat li ntlaħaq minn il-fatt li kellna 20 pajjiż li bessib jipparteċipa fl-EPO minn seba' minn 28 xi ħaġa tajba ħafna jiena naħseb illi forsi hemm ukoll ċertu affarijiet li nistgħu nagħmlu biex inħeġġu l pajjiżi l-oħrajn sabiex jipparteċipaw ukoll minħabba li inkella ħajkun hemm spazju li mhuwiex eh, kopert fil-kooperazzjoni. Naħseb li hemm ċertu affarijiet illi aħna rridu noqogħdu attenti għal-jom. Allura nixtieq insaqsjen kemm minħabba li dan huwa marbut mal-kwistjoni tax-xogħol li qiegħed jagħmel l-Eurojust illi aħna ikonna azzjoni u kol bejl u l appow jekk niftakru kol aħna rridu nitkellmu fuq il-ġestjoni ta' dawn iż-żewġ aġenziji u anka fuq il-kontrast tal-finanzjament eccetera, jina nista' ngħid li hemm ċertu affarijiet li huma qalbi ħafna pal pereżempju il-kwistjoni tal-konfiska fil-każ li ma jkunx hemm kondanna penali li hija verament meħtieġa wkoll. Ħalli bekk nkun nistgħu nintervjenu kemm jista' jkun malajr anke f'dawn ir-reati l-iktar serji. Ġi forsi tista' tikkummenta anke daqsxejn fuq daħal li nkunu nafu x'inhi l-pożizzjoni tal-Kunsil tal-Presidenza fuq għadin u għaparti minnek nishtiq li nitkellem ukoll fuq kwistjoni u l-qasam tal-ġustizzja u li justice. Jina naħseb li jekk huwa veru li issa fil-kontest tal-kooperazzjoni mal-Pulizija nkunu nistgħu naraw li kon assistenti skambju ta' informazzjoni huwa pjuttost siguri bħal Siena u l-Ewropa li iżda sfortunatament fil-kontest tal-qasam legali naħseb li għadna lura ħafna għad raġuni il-regolament e-codex u sistema e-evidence naħseb li anka dawn is-sistemi għandhom ikunu ta' priorità għal presidenza u fuq dan għanna naħdmu kemm jista' jkun ħalli nkunu nistgħu nsibu tweġiba tajba u effiċenti għal problemi li aħna din naffaċċaw. Ringrazzjakom. Thank you and now uh, Mary. Grazzi ħafna l-Onorevoli Lauristin. Grazzi. President. Għan nitkellem bl-Estonjan biex eh, jifimni l-Ministru. Sur Ministru, inti fil-prezentazzjoni tiegħek semmejt il-pakket fuq il-protezzjoni tad-data u eh, semmejt ukoll li hemm bżonn sir ħidma parallel. Ovvjament dan hija eh, daqsxejn sfida mhux ħażin għaliex hemm parti importanti mill-pakkett li huwa regolament dwar il-privatezza elettronika li qed naħdmu b'serjetà fuq u fil-kumitat eh, Ibbira kien il-tiskadenza l-emendi u għankomplu naħdmu fuq u iżda anka matul il-vakanzi tas sajf biex bekk sal-bidu ta' settembru nkunu lesti biex eh, nivutaw fuq il-verżjoni aħarija. Nittama illi fil-Kunsil matul il-Presidenza Estonjana ser tkunu tistaw u approċ ġenerali fuq dan il- fuq dan il-pakket għaliex matul il-Presidenza Maltija ma tantx kien hemm xi progress kbir. Nistgħu aħna nittamaw li di l presidenza Estonjana ser timbotta l-qoddim dan il-pakket fuq il-privacy l-iskadenza li ġiet iffissata issa min-naħa tal-Kummissjoni għal dan il-pakket hija il-25 ta' Mejju tas-sena d-dieħla. Taħseb li dik hija skadenza realistika? Għandi wkoll mistoqsija oħra Il-regolament tal-protezzjoni tad-data dana diġa ġi adottat u issa qegħdin fil-fażi tal-implementazzjoni. Nafu illi hemm ħafna eh, punti ta' tilwim anka mal-direttiva tal-pulizija. Intom, x'ta tagħmlu dwar dawn il-problemi kollha li hemm bl-implementazzjoni għaliex dawn iż-żewġ pakketti huma marbutin ma' xulxin. Grazie ħafna. Onorevoli Costa. Vielen Dank, Herr Minister, für Ihre Ausführungen. Grazie Hafna, Sir Ministro, tal-ispiegazzjoni li tajtna u tal-prezentazzjoni ħna fil-Parlament inna li diskutu rapport ta' inizjattiva għal protezzjoni tal-whistleblowers minħabba l-iskandlu li kellna tal-Lux Leaks ikolli ngħid li sibna ruħna fis-sitwazzjoni fejn ġurnalisti li kellhom informazzjoni importanti ħafna li xtaqu jippubblikawha ħalli kollhom aċċess li għal-pubbliku wkoll fuq l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa ma kellomx l-istess protezzjoni bħal dawk illi kienu verament dawk illi kienu ħatja ta' viżjoni u vettar ta' taxxa minn flok tersu l-qorti u aħna konna inna niddiskutu dan ir-rapport ukoll flimkien ma' kumitati oħrajn ħalli naraw kif aħna nistgħu ntemmu darba dejjem dan l-iskandlu ħalli darba dejjem niżguraw li l-whistleblowers ikunu protetti qudiem il-liġi. Il-Kummissjoni qiegħda toqgħod lura fuq din il-kwistjoni u mhijiex pożizzjoni toħroġ bi proposta legali. Tista' timmaġinaw intom matul il-presidenza tagħkom dan is-suġġett tal-protezzjoni legali obbligatorju tal-whistleblowers tkun fuq l-aġenda tagħkom ħalli me mill-iktar fis possibbli nistgħu naslu għal proċedura ħalli verament ukun nistgħu natu protezzjoni lil whistleblowers grazzi ħafna. Thank you and finally Grazzi nagħdu l-Onorevoli Iva, Sur President, għanżom fil-qossora li il-kollega tijaj diġa tkellem fuq eh, dan ħan itkellem jina. Għedni referi għal għal eh, twaqif ta' files li permettu kontrolli fuq il-frontiera. Ma nafx jekk il-kwistjonijiet ta' interoperabilità u miex issa ikunu fost l-affarijiet li ħataħdmu fuqhom intom, eh, ġifieri tħul il-ħruġ la tiegħek etc. Iva, il-mistoqsija kienet qasira ma tweġiba ħad tkun twila x'inti semmejt l-interoperabilità l-Estonjani għandhom ħafna xi jgħidu dwar dak. Mela, nadilek il-kelma sur Ministru Grazzi, Sur President. Matul il konsil informali il-tajna mal-President u jina kontetlu, kontetlu jina eh, daċħin eċitat għal dan il-Komitat. Eh, le, le, nofri kollox ħajmur sew, dik l-istess ħagġa li najt jina l-ulidi ma tanħodem għad id-dentist u koll Insomma, almenu il-Suministru kienu onest mi għajajt il-President. Mela, grazzi ħafna tal-kommenti onesti ta'kom u tal-li fuq kustjonijiet seri ħafna. Mela, ħan niprofa nwiġibkom. Il-Sinjura Kinici saqsit fuq il-fizjoni eh, digitali fl-justice. Dik ħaġa diskutajna anka fil-Kunsill Informali. Għamilna prezentazzjoni dwar eh, xinija il-vizjoni tagħna ta' eh, tal-aspett digitali tal-e-justice fl-Ewropa. U ġibna eżempju bl-Estonja, il-tir tagħna huwa ċar ħafna. Mandu jkun hemm lebda xkil politiku. Jekk irridu sistema tal-e-justice digitali fl-Ewropa eh, kollha, minn xkil, hemm żewġ prekondizzjonijiet. L-ewwel qed il-kapaċitajiet digitali tal-Stati Membri, t-tieni l-interoperabilità tal-e-justice. U dak li ħolli jorbot huwa eh, ġestjoni sostenibbli tal-e-codex kif samit anka s-Sinjura Kinniċi. Matul il-Presidenza tagħna eh, nittama li se jirnexxinna wkoll nagħmlu progress fil-mandat tal-EU Liza biex bekk nibatu anka sinjal ċaru sostenibli fuq il-futur tal-e-codex. Il-codex bħalissa eh, qed jaħdem bħala proġett pilota illi eh, mhuwiex xira jekk aħna rridu naraw sistema digitalizzata li taħdem sew fl-Ewropa kollha. Issa, ħanitkellem fuq il-kwistjonijiet ta' liġi kriminali illi tqajmu. Fuq l-EPO. Mela, dwar jekk xħajn xina li konvinċu seba stati membri oħra biex jinaqdu kol. Għala ħankun realistiku. Il l-opinjoni tal-Estonja bħala President tal konsil hija illi bla dubi ta' xejn. Aħna nipreferu illi minn flok mekkanizmu ta' kooperazzjoni msaħħa ikonna unanimità sħiħa, imma dak ma kienx possibbli u issa irridu naħdmu fid-dawl tal-fatti li għanna qoddimna. Permetu nisħaq illi aħna nilqaw bidejna miftuħna miftuħa l istati membri l-oħra li jixtiequ jissieħbu. Dana mhux xi ħaġa li ħatkun eh, maluqa għall-oħrajn. Il-proċedura għall kooperazzjoni imsaħħa hija wkoll proċedura illi l-istati membri jistgħu jisieħbu fiha anke iżjed il-qudiem jekk ikunu jixtiequ. U l-Presidenza ħadkun qed tagħmel dak li tista' biex tinkoraġixxi lil dawk l-istati membri illi ma ffirmawx biex jissieħbu wkoll Imma. Għandi ngħid ukoll illi dawn il-dokumenti eh, huma bħal labirint eh, ma nishtiqx illi nerġaw niftħu u nerġaw dawn il-negozjaw test li diġa għabinna fu u għaliex daka eh, il konifisser illi kapaċi tkun pina tal-mewt għal kooperazzjoni msaħħa, kapaċi jek nerġa' niftħu test minn hemmhekk ma nerġgħux ninqalaw. Issa, Kenna wkoll diskussjonijiet mal-Ministri tal-Affarijiet Intern fil-Konsil Informali kellna f'Tallinn. U għemmek donnu kien hemm din l-idea illi il-żamma ta' data norbtuħ ukoll ma' regolament tal-e-privacy, ġifieri li nsibu soluzzjoni li tkun tapplika l-Unjoni Ewropea kollha li tkun ukoll konformi mas sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Naħseb li din hija xi ħaġa li irridu noqogħdu attenti ħafna kif sa nitrattawa biex ma namlu biex ma biex ma nikkompromettux is-suċċess li ksibna fil-privacy. L-ewwel sinjal ċar fil-Kunsill Informali kien illi l-Istati Membri għamlu eh, eh, hemm bżonn li l-Istati Membri jagħmlu sejħa għall-inizjattiva li tkun mifruxa mal-Unjoni Ewropea kollha. Barra minn hekk, Huwa ċar ukoll illi l-inizjattivi li qed ikunu proposti jridu ikunu konformi mal-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Allura, il-kwestjoni hija kif ħansibu bilanċ. Bilanċ bejn il-ħtiġa ta' sigurtà brabta mażama ta' data u minnaħa l-oħra il-libertajiet individwali. Dak li qbilna kif qed jiena fl-introduzzjoni tiegħi kien illi se nitolbu grupp speċjali biex jidentifika dawk l-idejat illi mqatt ma jistgħu jiksbu suċċess li ma xie jiffunzjonaw sew biex dawk l-idejat inkunu nistgħu għom. L-inizjattiva legali hija dejjem responsabilità tal-Kummissjoni. Huma jdiħ din inizjattiva imma aħna rridu ntuhom strument. Allura dan il-grupp Friends of the Presidency ser ehm, ifassal numru ta' alternattivi li nistgħu eh, nużaw biex nimxu l-qoddim dwar dan iż-żamma tad-dejta u nixtiequ li naraw riżultat sal-aħħar tas-sena il-Kummissjoni tista' anka toffri xi appoġġ min-naħa tagħha għaliex nafu illi din hija kwistjoni xejn waħda ambivalenti. Uh, move uh, U rridu naraw kif aħna min-naħa tagħna minnaħat tal-Presidenza Estonjana rridu navvanzaw anka fuq il-konfiska u anka fuq l-inizjattiva tal- Mifrizar tal-assi. Aħna minnaħa tal-Estonja żgur li nkunu iktar favur l-idea li jkollna regolament u mhux direttiva. Kif spjega il-President naħseb illi dan kien marbut kol mal-opinjonijiet ta' l-Istati membri li aħna għamlu l-parti tagħna u l-Istati membri u rridu kol jagħmlu l-parti tagħhom aħna ma nistawx Eh, fil-fatt eh, nkunu qegħdin nġorru l-pis wahedna. Aħna fl-istanja nixtiequ illi ikonna ċertu riżultati prattiċi ġifiri minn banda jista jkollok għan filosofiku rixtiqu illi aħna jkollna regolament minħabba li regolament jista jkun mod iktar ċar ta' kif aħna nistgħu nservu u nerbu dan it-tip ta' reati kriminali transkonfinali iżda jekk ikun hemm riżultat prattiku illi jisseku fil-forma ta' direttiva, naturalment aħna nistaw naraw xieħat kull opinjoni tal-istati membri mbagħad naraw inappellaw lill-Kummissjoni biex nkunu nistaw nikkonsidraw opinjoni u pożizzjoni pratika minħabba li l-aħħar studju tal-Europol kien wassal riżultati pjuttost impressjonanti li aħna llum nistgħu naqbdu bis fil-mija tal-flus li ġejjin minn attivitajiet kriminali ġifiri jekkux terrorizmu jekkux ehm, xi tip ta' ħasil ta' flus ieħor ġifiri wieħed fil-mija biss qegħdin niġbru lura tal-flus li qegħdin jinġabru ġifiri jien naħseb li din hija xi ħaġa illi mhijiex aċċettabbli rridu nagħmlu xi ħaġa illum qabelada u naħseb li jekk xina niksbu xi ħaġa aħjar milli ma kieku ma niċċaqlqu xejn u ma nagħmlu xejn. Apparti minn hekk kien hemm kwistjoni oħra li semmiet punt li semmit Martina fuq l-elementi tas sigurtà illi ħan qisu anka meta nibdew bid-diskussjonijiet ta' tal-Brexit u għana tkellimna u koll fuq il-kwestjoni importanti ta' traffikar ta' droga li xi ħaġa li rridu nindirizzaw. U anka matul il-Kunsill informali aħna kellna laqa mas segretarju tal ġustizza Sir Lidington illi tar il-mobile number tiegħu xum bat nkun nistgħu niddiskutu flimkien kwistjoni iktar serji. Jiena nixtieq ngħid li l-opinjoni tal-Presidenza hija illi ħajkun hemm diskussjonijiet separati fuq il-Brexit u naħseb għall-Unjoni Ewropea jista' jkollna pożizzjoni b'saħħitha ħafna anke riżultati tajbin kemm ċittadini Ewropej kif ukoll għall-Unjoni Ewropea u għall-bqija tal-Istati Membri u il-mandat għandu ikun qed issir minnaħa ta' dawk l-awtoritajiet li huma bitluba illi jmexxu n-negozjati iżda jiena nixtieq ngħid illi l-iktar ħaġa importanti hija drittijiet taċ ċittadini u s-sigurtà fil-pajjiż hemm bżonn illi tkun indirizzata tajjeb ħafna matul il-negozjati, ġifiri ħana ma nistawx nipermettu illi ikun hemm iktar tatti ta' sigurta tal-pajjiżi u tal-individwi. U din hija l-opinjoni ċara ħafna tal-Presidenza. U kien hemm ukoll punt importanti ħafna. Fuq li privacy. E kif qalet Marju Lauristin, nafu li ħajkun hemm roadmap ċara ambizjoża ambizjuża ħafna fuq li privacy. Aħna nafu fuq id-data tal-applikazzjoni, tal-kummissjoni. U dan il-qafas u kolħan issuħ, meta nkun għandin nipjanaw ix-xogħol tal-kunsil ġifieri dan ħajkun ukoll imniżel fil-kalendarju tagħna. Iżda, u dejjem ikun hemm l-imma li fl-istess ħin irridu nkopru kol ċertu kwistjonijiet iktar formali u rridu naħsbu fuq regolamenti tista' tapplika direttament li tkun tista' tqis ukoll l-analiżi diretta minħata leġislaturi iżda nixtieq ngħid li bħala nbatta tal-Presidenza tagħna nixtieq li nkunu iktar prattiċi fir-riżultati li niksbu ġifieri aħna rridu nżommu ma' dan il-perjodu ta' żmien, ġifieri jekk nixtiequ ngħidu li ħajkonna perjodu forsi wis twil dan jista' jkun ta' periklu wkoll. Apparti minn hekk anka fil-kuntest dak il intqal naħseb illi huwa importanti ħafna li jkun hemm parallelizmu ċar ħafna li għandu jinżamm biex dawn l-inizjattivi leġislattivi iżommuna maqdin fl-imkien xorta waħda. Hekk kif qalet is-Sinjura Lauristin, hemm punt importanti ħafna brabta mal-Presidenza x'inizjattivi għandha biex tara kif l-Istati membri jistgħu x'japplikaw anka. il-leġislazzjoni liġi jien naħseb li jiva din hija kwestjoni importanti minħabba li aħna nafu li l-ordnijiet legali nazzjonali huma pjuttost differenti U naħseb li din hija filosofija ewlenija ta' tal-inizjattiva tal-Better Regulation tal-Kummissjoni u nafu illi fuq il-bażi tal-liġi dan kollu huwa indaħlu għandna l-bżonn ukoll illi konna investigazzjoni post momentum. Din ħaġa li jina kikun nappoġġaw. U nixtieq ngħid li aħna matul il-Presidenza tagħna qegħdin nihdu nieħdu bis-serjetà kol l-idea tar-regolament. Regolamenti aħjar better regulation għamilna diġà lista tal-linji gwida prattiċi fejn naħseb illi l-idea u l-anija hija li għanna ikollna roadmap lesta qabel ma nkunu nafu biċċar li iva għanna bżon leġizlazzjoni ġdida. Nittama illi intom tkun tistgħu tgħinuna ħalli nappoġġaw l-idea tal-Kummissjoni ta' Better Regulation iva fuq whistleblower nasib dan kien punt illi semmit is-Sinjura Gilorm. Il-kwistjoni tal-whistleblowers. Matul il-Presidenza Maltija, kien hemm kollega Malti wkoll li ressaq dan il-punt fuq l-aġenda. Fej kien hemm laqa informali tal-Kunsill li kienet propju fuq hekk nixtieq ngħid li għandna nkunu onesti kien hemm katalgu twil ħafna ta' opinjonijiet differenti, kulħadd kellu opinjoni differenti, il-fema l kienet li din hija problema li aħna rridu nindirizzawha iżda din għandha tkun indirizzata fuq livell Ewropew jew le. U xinu huwa l-aħjar riżultat li nistgħu niksbu? Il-Kummissarju Jurova wkoll kellha diġa' dawn l-idejat tal-Istati Membri u aħna qedna li nittamaw l-Kummissjoni ħadd analizza din il-mistoqsija kien hemm konsultazzjoni pubblika wkoll f'dan il-qasam u l-Kummissjoni rċivit ħafna tweġibiet minnaħa tal-Kunsill. U huma ħaj janalizzaw u jaħdmu fuq sew. U kif edna l-monopolju tal-proposti leġislattivi huma propju brabta mal-Kummissjoni. Kien hemm mistoqsija li saqsejn saqsit ukoll Sinjura Ġirom fuq l-interoperabilità. Iva, jekk nħarsu lejn eh, din kwistjoni, nistgħu naraw li l-lesti aħna li naħdmu magħkom ħalli li preparaw il-bażi ta' dawn il-proposti lan huwa li neliminaw il-rixkil tekniku li għanna ħalli nużaw aħjar id-data li għanna bħalissa. Jekk nużaw aħjar id-data li qed tinġabar, dan ħajnaqqas qasir bżonn li nġibru dejjem iktar dejta, ta' din hija xi ħaġa li aħna rridu nużaw biex nindirizzaw il-problema tal-interoperabilità. Mixkilli għad fadal l-interoperabilità u din hija xi ħaġa li hija ta' priorità kbira għall-Presidenza tal-Estonja. Jiġifieri Naħseb nista' ngħid li kien hemm kwistjoni importanti wkoll tal-Konvenzjoni ta' Istanbul u nixtieq ngħid li aħna min-naħa tal-Presidenza nemnu f'approċċ olistiku għall-implementazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul u nixtiequ illi mmorru lilin minn dak li qed jingħad palissa mingħajr ma nkomplu ndumu iktar biex niksbu riżultati. Sur President, Aziz Membru, nirrevu nixtin ringrazzjakom il-koll tal-li tkellemtu fuq dawn il-kwistjoni importanti. Aħna ħan ikkollaboraw ma'kom kemm jista' jkun ħalli nsolvu dawn il-problemi. Grazzi. Before um, colleagues leave on this point, could I, and I know some colleagues like Natalie and others have been Naf li hemm bosta kollegi pannat li oħrajn li jżaru l-Estonja u naħseb li taqblu miegħi meta tajdu li kemm il-Ministru prezenti u l-Ministru liħor verament ħadmu tajjeb, diġab bdew jaħdmu tajjeb speċjalment fuq e, li justice naħseb illi illi Mario għawek taf u għedha tajt li għedin nitkellmu fuq il-fat li l-Estonja hija minn ta' qoddim u dar pjattaformi kollha u l-valur bizzju ta' wekja fil-fatt jiena naħseb li matul il-laqgħa informali rajna li realtajiet verament kienu importanti u msemmijin tajjeb iżda aħna rajna wkoll li kien hemm numru ta' inizjattivi verament importanti illi kienu qegħdin jissemmew anke matul din il-laqa formal ġifieri grazzi ħafna l-Ministri kellna seduta tajba ħafna u laqa tajba ħafna fuq dan il-punt u grazzi wkoll tal-li ħattilħin biex twieġeb dal mistoqsijiet b'mod komprensiv. Jena nasab il-mistoqsija ta' Senior Anderson kienet fuq il-pozizjoni tal-Renju Unit, tal-Gvern tal-Renju Unit, u kif dan jista' jinfluwenza il- ftim li jista' jintlaħaq. Forsi l-Senior Anderson tista' ddaħħal xi ħaġa bil-miktub li ħalli bekk intom tkunu tistgħu tqisuha. Minħabba li forsi l-punt tiegħek ma tantx niftihem. Aziza kollega, naħseb iżda li mill-bqija weġibt lil li kulħadd napprezza ħafna tal-isforzi illi għamilt. Ringrazzja lilek u l-tim tiegħek kif ukoll il-Ministru l-ieħor. Laffajt mhux daqshekk marru ħażin le, Iva, grazzi għal-għajnuna tijak, kwat meċxija ta' din il-laqqa minna tijak, għasib mirru tajbin, marru tajja pensi. Iva, kullħat jibżam il-komitat Talibe. libe Nerġaw nil-taqaw wara issa. Sinja, ma kavejt ixtiet titkellem? Um, I'm from Romania, Monika Makovej. Jina mir-Rumanija, Monika Makovej jisimni, nixtieq ngħidilkom uh, proset u awgur insomma l-President Santiet li Intu għed mill liċken pajizi li għandkom rekord tajjeb ħafna għal-rida kontra l-iksur ta' drittijiet tal-bnidem u għandkom l-għala livelli ta' rispett tad demokrazija fl-Ewropa, ġifiri proset ta' dan u nawguralkom ħafna Mistoqsi oħra konkreta minħabba li jiena bħal bosta oħrajn għek f'din is-sala kont bess jibni naħdem ħafna fuq l-inċentivi li jistaw jittiħu l-azzjoni kontra l-ħasil tal-flus. U allura t nistennew minnaħat tal-Presidenza tagħkom tkunu tistgħu eh, taħlu fuq dan il-punt. Aħna konna temmejna din is-seduta, imma insomma t eh, hija għandhom l affarijiet strambiġu f'dan il-kumitat jekk tixtieq twieġeb tista' twieġeb. Iva, jiena weġiba Iva kiku l-Sinjura Makovi. Tajjeb ħafna li kollega kollha tal-Estonja u issa ħan diskutu l-punt li jmiss li huwa propju fuq il-whistleblowing. Grazzi ħafna, Ministru Rajn Salu. Grazzi, eżis kollegi, nistaw naddu issa immedjatament il rapport anzi għall-opinjoni tal-libe ta' Majte Bagazor Tundua Ruiz for whistleblowers. Majte mingħajr ma nkompli ntawal nagħti lilek il-mikrofonu biex tgħidilna xi ħaġa iktar fuq l-emendi u fuq l-abbozz tal-opinjoni jekk Majte. Grazzi ħafna, Sur President Iva. Mela ħan itkellem fil-qosor minħabba li qegħdin xejn tard ma nsibx li hemm għalfejn noqgħod nirrepeti. L-iktar ħaġa importanti hija li naħdmu ħalli jkun hemm qafas legali ta' protezzjoni għal dawk illi iħabru li hemm ċertu regolaritajiet. Aħna rajna li fil-każ tal-Panama Papers rajna kemm għandhom rwol importanti dawn iċ-ċittadini sabiex jipublikaw informazzjoni fuq dawn il-prattiċi negattivi u żiena ħalli bekk verament ikunu jistaw jgħatu li ċittadin l-valur mizju tu jgħinu għom u jgħamlu il-parti tagħhom ukoll fir-rwol u dmirijiet ċiviċi tagħhom. Jiena nixtin ringrazzja l-kollegi tal-emendi u għana nipruvaw namlu minn kollox il koll kemm aħna ħalli bekk nsibu kompromess tajjeb fuq dawn l-emendi u jiena nittama illi ħankunu nistaw namlu dak li nistaw anka fuq il-kompetenzi li għan rigwardaw il-Kumitat tal-Libe. Il eh, dak il ntwerra fl-emendi aħna rajna illi zgur ħankun nistaw u kompromess ħalli bekk niftemu fuq dokument li jista' jkun appoġġat mill-konsens ta' kulħadd u mill-gruppi l-oħra kollha. Jiena nixtieq illi Eh, najt li tama illi dan il-dokument ħajkun finalizzat sa' settembru. Grazzi ħafna tal-kontribuzzjonijiet ta'kom il-koll. thank you very much, Maite. So, um, I'm going to take, the two speakers, Mr. Mello. Grazie ħafna għanna Sir Mello, Sir Costa li jishtiqu jitkelmu. Sir Mello għadu maġiġ, Sir Costa malek joġbok. Sur Kester, mela, kjoġbo. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, l għennet grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tal-elementi, ta' xo kollu li sar sissa. L-majta nir-ingrazzja u koll, nafu li jem interess kbir f'dan il sujġetta jiena r-rapporter fissa mill snd u naħseb li jem punt wieħed li huwa importanti ħafna, ġifieri li fukaw fuq il-whistleblowing fil-kontest ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Il-protezzjoni tal-whistleblowers hija verament importanti għal libertà ħielsa tal-espressjoni tal-opinjoni, l-espressjoni ta' kulħadd. Min banda aħna nasbu li id-drittijiet fundamentali huma verament importanti għal ċittadini li għandhom ikunu jafu iktar fuq il-ksur ta' drittijiet u l-konsekwenzi tal-ksur ta' drittijiet tagħhom u dawk li fil-fatt iħabru skandli bħal dawn ikunu whistleblowers għandhom bol importanti biex aħna ikollna iktar protezzjoni ta' drittijiet fundamentali. Jiena f'waħda mill-emendi issuġġerejt li għanna natu premju, premju tal-whistleblowers, għal-ibek. il-whistleblowers jibdew jidru differenti fajnejn kullħat, tanka fajnejn in nies li jaħdmu favur drittijiet fundamentali tal bnida Jiena naħseb li whistleblowers huwa element wieħed importanti ta' ċittadinanza tajba, naħseb illi il-fatt li tkun konxju ta' dan kollu hija xi ħaġa li aħna nistgħu nieħdu ħsieba u nistgħu nistabbilixxu dan kollu anke fuq il-ksur tal- eh, drittijiet, mhux biss il-reati kriminali serji, għandhom iku joddu bħala reati li hemm bżonn li jinkixfu, iżda anka nuqqas ta' kondotta tajba fil-każ ta' ksur serju għandu eh, fil-fatt jinkixef u l-whistleblowers għandhom ikunu protetti u naħseb li anke meta nitkellmu fuq il-kamp eh, ta' applikazzjoni tal-leġizlazzjoni tal-whistleblowers u kif Is-suġġerejt jiena fil-premessi l-protezzjoni tal-whistleblowers m'għandix biss tkun limitata għal każijiet Ewropej, iżda għandha tapplika wkoll għal każijiet internazzjonali. U naħseb illi soluzzjoni ċara għal whistleblowers illi jaħdmu mal-kumpaniji reġistrati fl-Unjoni Ewropea hija importanti iżda anke barra mill-Unjoni Ewropea, diġi ħaġa importanti. Nixtieq nisħaq fil-fatt li l-ebda relazzjoni m'għandha timponi restrizzjoni fuq ħadd fuq il-libertà tal-espressjoni, ħadd m'għandu jkun diskriminat f'każ li wieħed jixtieq jeżerċita dan id-dritt, jekk il-whistleblowers ikunu jixtiequ jindirizzaw dan kollu naħseb li għandna jkollna sistema tal-menti li hija ġestita minn awtorità indipendenti li għandna bżonna. Preferenza għal dan jiena referejt għal fatt li għandna bżonn ta' korp tal-Unjoni Ewropea illi għandu bżiet rizorsi budġetarji, għandu kompetenzi u setat li għandu bżonn ukoll kollu anke l-ispeċjalisti li jaħdmu fiħdan dan il-korp. Ħalli bekk nkun nistgħu nipproteġu l-whistleblowers esterni ħalli nużaw il-kanali l-iktar eh, xirqa ħalli din l-informazzjoni tkun ippubblikata u fl-istessin niħarsu konfidenzjalità tagħhom u nofru ċertu parili. Apparti minn hekk nixtiequ ngħidu wkoll li l-whistleblowers jikuma vulnerabbli ħafna għal attakki ta' tpattija jisom huma verament iħin kollu jkunu f'riskju professjonali u anka personali u dejjem ibatu ħafna minħabba fek. Jiena naħseb li l-miżuri tal- eh, illi għandhom jikalkulaw x'tib ta' dbatija dejjin minnhom dawn in-nies u għandhom ikunu kompensati mbagħad bħal konsekwenza ta' dan. Apparti minn hekk jiena naħseb illi dan kollu jiddependi ħafna fuq id-definizzjoni li aħna ħorġu bija tal sal għalhekk jiena naħseb illi għandna bżonn definizzjoni waħda ġenerali u wiesa tal-whistleblowers kollha ħalli bekk aħna nkunu nistgħu niggarantix li jkun hemm protezzjoni legali tajba u xi ġifiri kull min jikxef xi skandli jew xi ksur tal-liġi għandu bżonn li jkun protett. Jena naħseb li għandna bażi tajba għal ħidma li tista' istassir għat nistana bil-ħerqa li konna xogħol tajja bejnietna u kooperazzjoni tajba. Jiena nittama li nkun nistgħu nsibu soluzzjoni tajba għal protezzjoni tajba u b'saħħitha tal-whistleblowers mill-Unjoni Thank you very much, Mr. Coster. The EPP shows Mr. Mello. Sur Melo issa. Grazie għafna, Sur Koster. Jina fil-fat ma tantx għandi xi żid fuq dan ir-rapport, jiena naħseb li l-proposta hija soda, ir-rapport huwa sod ħafna kif inhu, imma għandi xi dubji. Jiena ipprovajt ninkludi dawn dan tħassib fl-emendi li jiena prezentajt u jiena u f f'moħħkom. Għawak qed nindirizzaw il-whistleblowers huma jizvelaw ċertu fatti. Jew affarijiet li jafu li mhux qegħdin tajbin għalhekk dawn il-whistleblowers il-lom protezzjoni. Ejja ħarsu lejn dan minn perspettiva legali. Il-liġi kultant hija astratta u ma tantx hija ċara. Aħna fil-qafas legali kull qegħdin inkludu persuni li jistgħu jużaw ukoll din lodda legali għal forsi skopijiet naqra dubjużi, ġviri kriminali biex ikunu ċari. Jiena palma qed għandi xi dubji dwar il-qafas Ewropew ġenerali li applika għall-istati membri kollha. Jiena nippreferi li aħna nikkonformaw mal-prinċipju ta' sussidjarjetà fid-dawn ta' differenzi bejn l-istati membri. Iżda, minkejja dan jiena naħseb li hemm bżonn li aħna nistabilixxu għafas legali komprensiv li jista' jiftiem li kopri 28 stat membru. Iżda, hemm bżonn li nikkonformaw dejjem mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u din hija xi ħaġa li forsi ma tantx tajnija enfasi fir-rapport bħala proposta. Għalhekk jiena nissuġġerixxi dan li ġej. Bażikament aħna għandna żewġ tipi ta' persuni minnaħa hemm dawk li jafu ċertu fatti li jistgħu jiġu konsidrati bħala rilevanti għall investigazzjonijiet dawn il-persuni mhux ħajkunu involuti direttament fil-fatti. Mill-laħal oħra għanna każijiet oħra fejn l-individwi, mod dirett jew indirett, huma parti minn forum ta' kondotta illegali jew illeċiti. Għalhekk aħna x'namlu fuq dan? Fil-liġi Portugiża aħna għanna ċertu dispożizzjonijiet speċifiċi. Niprofa nsib il-dokumenti għaj eżattament il-punt li fittex. Sibta. Hemm il-kwistjoni ta' plea bargaining. Din hija xi ħaġa li teżisti fil-liġi Portugiża. Bażikament f'livelli differenti il-whistleblowers għandhom ċertu ħarsin, protezzjoni u dan jista' jaffettwa il-livell l-ammont ta' sentenza tagħhom. E, din hija estrema fil-Brażil ma fl-Ewropa hemm ċertu pajjiżi li jirrapportaw fejn fejn nies li jirrapportaw fuq ċertu fatti u jieħdu benefiċċju permezz ta' e, sentenza mnaqsa. Minnaħa nistaw nindirizzaw dan minnajr ma namlu differenza bejn iżer situazzjonijiet. Ġvijek xaħat u għanvolut fil-twettiq ta' e, eh, reat jihdu beneficju mill-li rapportaw, dan jgħamil distinzjoni e, bejn dawn u eh, l-kategorija l-oħra tal-persuna. Ma nafx din kif tistgħu nsolvuha legalment. Din hija xi ħaġa li għandna sempliċement nżommuha f'moħħna meta noħorġu b'soluzzjoni. Irridu nżommu f'moħħna li forsi xi nies huma stess ikunu għamlu reat. U mhux qed jiġu inkoraġġuti biex eh, jirrapportaw ir-reat nimmi xi ħaġa l ġiet eh, mitqisa fit-tekst, sempliċiment qed insemmi din il-possibilità u jiena ċert li eh, iżjed tard inkunu nistgħu nindirizzaw dan il-punt forsi f'laqgħat oħra. Okay, are you? Tankwis, lest? Mela għalli sijar. Monika Makovej. Grazie, Sur President. Nixin wieġeb il-kollega tijaj, għalli xina għanzi l-opinjoni tijaj hija il-kontra, u għahna għalek edinaw. Il-ġlida kontra l-korruzzjoni, kontra l-frodi, kontra ħasil tal-flus, u ir-reati seri fl-Unjoni Ewropea huma mitqisa bħala teddida għall-ordni interna tal-Unjoni Ewropea. Issa ma tistawx tiġġilduhom u tħarsu l-ordni interna ta' l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-flus ta' ċittadini mingħajr ma tużaw ħafna strumenti inkluż il-whistleblowers. Kwalunkwe stat li jrid jiskopri il- Eh, l-affarijiet negattivi li ġraw fl-istituzzjoni huma kuntenti li jużaw u għandhom ikun kuntenti li jużaw il-whistleblowers għaliex dan huwa li żjed mod faċli kif jiskopru xejn jiġi fl-istituzzjoni għalhekk iridu jiġu mħarsa għax inkella jibżaw li ħajtilfu xogħol tagħhom, li jibżaw li ħajkun hemm ħajna taw fastidju, jibżaw minn ħafna affarijiet dawk li per eżempju provaw fl-istituzzjoni Ewropej li provaw segwu l-lini gwida mill-Kummissjoni fuq il-ħarsin tal-whistleblowers, fl-ħar mill-aħħar ikollhom jitilqu l impiegi tagħhom għaliex il-ħajja tagħhom kienet eh, waħda kera ħafna. Jispiċċaw speċi ta' breakdown jew ta' BPIt li tiġennu jew jiġalqu minn ehm, istituzzjoni għall-oħra ġifiri kollom jitilqu. U għeja ma nħaltux dawk li jinsabu fil-ħabs u jajdu xaħġa fuq xaħat tiħor, dawk mumiex whistleblowers, dawk dawka jittitnaqsilom xiftit il-pena. Il-whistleblower, meta nitkellem fuq whistleblower, dawnu man nies li mandom xieqsmu xej mal-attivitajiet jew mal-liġi kriminali, eh, mandom lebda sentenza fuq rasom, u ma sempliciment qed jaħdmu għall-istituzzjonijiet għandhom impjigi tajbin jagħmlu xogħol tagħhom u ma jihdux gost Eh, li kunem affarijiet ħżina li kunu għadejjin fl-istituzzjoni tagħhom stess. U għalhekk rridu jgħidu lil xi ħadd u jgħidu li rridu l-affarijiet jiġu rranġati. U hemm minna li ħadimna ma' whistleblowers u naħdmu ma' whistleblowers u hekk jagħmlu m'hemm xej ħażin fiha, m'hemm l-ebda problema morali, anzi jiena naħseb li hija immorali li tkun taf li għaddejja illegalità, xi ħaġa illegali f'din il-kamra jew f'istituzzjoni oħra u ma tajt li ebda awtorità biex din tiġi investigata hija differenti għal dawk li jinsabu fil-ħabs u e, jgħidu xaħġa fuq xaħat. Imma il-whistleblowers mhux hekk jaħdmu, għalhekk jiena verament nappoġġa ir-rapport. Jiena wkoll ippreżentajt emendi biex nikkumplementa dan. U anka il-ġurnalisti investigativi huma kruċjali biex jinvestigaw eh, każijiet ta' ħasil tal-flus, il-ġida kontra korruzzjoni, eċetera, bħalma rajna fil-Panama Papers, per eżempju. Kemm kien hemm flus li eh, li kienu moħbija u ħarsu lej rapport tal-Kumitat PAN u tistaw taraw kemm huma kruċjali l-whistleblowers. Għalhekk jiena qed dak li kelli xi ngħid u rrid nagħti l-opinjoni tiegħi fuq dan il-punt. Grazzi ħafna. Issa Dennis de Jong huwa x-shadow tal-Gwe. Grazzi ħafna Claude l strategikament aħna smajna il-presidenza estonjana, jissemmi il-problemi fil-Kunsil, u din hija xi ħaġa nistennew għaliex kien hemm stati membri u ħajkun hemm stati membri ħajgħidu li problema ta' sussidjarjetà. U f'dan l-isfond jiena dejjem staqsejt jekk hux aħjar li nafsu sabiex ikonna strument komprensiv jew anka settorjali speċjalment meta niġu għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea, għaliex bħala stati membri ma sax tinnega li hemm interessi finanzjarji tal unjoni Ewropea u din hija kwistjoni li trid tindirizzaw m'hemm l-ebda kwistjoni ta' sussidjarjetà hawnhekk. Fl-istess ħin jiena għall grupp tiegħi u anke jiena favur li jkun hemm strumenti komprensivi f'dan l-istadju naħseb li hija idea tajba li e, nitlu aktar fid dettall dwar il-pożizzjoni tal-Parlament Jiena rapporter ukoll fuq l-opinjoni tal-Kumitat Budgetarju fuq dan. U ħana għandna din diskussjoni b'mod parallel. Fejn nistgħu mmorru għal din il-kwistjoni, ndrissaw din il-kwistjoni fl-istess ħin. U jista' jkun hemm ukoll approċċ settorjali mela dik hija l-introduzzjoni strateġika. Issa meta niġu għall-emendi ma nasibx li għanna unaqaw taħt il-livell li il-Parlament adotta aktar kmieni din is-sena għabbażi tar-rapport li jina għamilt fuq il-whistleblowers fil-kas ta', fin ta interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea e, li kunu medda. Dik ir-riżoluzzjoni ġiet adottata maġġoranza kbira ħafna fil-Parlament Għalek naħseb li dan nistaw naraw bħala tekst maqbul, etnaj dan għalix kultant meta niġu għad definizjoni ta' whistleblower, meta jkun hemm il-kwistjoni ta' twemmin raġonevoli, għanna tekst maqbul u m'għandniex għalfejn għodu nerġgħu niftħu id-diskussjoni fuq dan. L-emendi li napprezentajt u ħafna minnom eh, kopjati minn dik ir-riżoluzzjoni ħsib li ħajkunu rilevanti għaliex ma kienu settorjali ma kienu stqarijiet ġenerali li l-Parlament diġà aċċetta. U jina naħseb li b'dan il-mod għamilniha faċli, aktar faċli li kompromess dan il-komitat. Issa, eh, xbiċa informazzjoni li għad ġdida fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget, eh, l-Ombudsman Ewropea għamleta ċara li i lesta li tikkontribwixxi għal dak li aħna nirreferu għalih bħala eh, entità ta' riferiment Ewropew ġbi entita' indipendenti. U hi kienet lesta li teżamina din il-possibilità u din hija xi ħaġa rilevanti ħafna għaliex naf li hawn kollegi li jgħidu eh, din mhix istituzzjoni indipendenti mill-oħrajn, hemm ħafna burokrazija, imma jekk tikkonsidra din l-offerta tal-Ombudsman Ewropew Ewropea li tejna u dan jista' jkun effiċenti u jilqaħa għal dawn l-oġġezzjonijiet ukoll. U fuħda mill-elementi tiegħi jiena fil-fatt enfasizzajt ir-rwol tal-Ombudsman. għal komplement bħalma qed fit-tekst tiegħi bażikament dan huwa bażat fuq dak li diġà qbilna b'eċċezzjoni waħda. U jina fil-fatt kont kontent ħafna li Monika Makovej referit għal ġurnalisti investigattivi wkoll. Għax Għaxina naħseb li iktar li t-tekst tal-direttiva tas sigriti kummerċjali kemm il-whistleblowers mod ġenerali mux protetti bizzejiet. Għalhekk għandna bżonn protezzjoni speċjali f'dan il-każ. Grazzi. Għal whistleblowers u anka għal ġurnalisti investigativi. Grazzi ħafna Dennis, issa Barbara Ġiska. Grazzi ħafna, Sur President. li nħarsu l-whistleblowers hija xi ħaġa meħtieġa. Iżda naħseb li għandha tkun rifukata jew inkella tiġi limitata eh, li nevitaw il-ramifikazzjonijiet eh, professjonali li wieħed isemmi ċertu ksur eh, fil-post tax-xogħol. it-titlu għawek jitkellem dwar whistleblowers li kun għedin jaħdmu fl-interess pubbliku. U hemmhekk tibda l-problema. Huwa diffiċli wieħed jiddefinixxi meta il-whistleblower qed jaħdem fl-interess pubbliku u meta le. Aħna bħalissa ħafna aħbarijiet folots. U hemm ħafna whistleblowing li ma joħroġ minn um, interess reali fl-interess pubbliku, imma anzi eh, ħsib ħażin irdi għamlu ħsara kontra l-uffiċċju u l-kollegi. Għalhekk li nidefendu il-whistleblowers dik għandha ddum għal dak il-perjodu ġifiri sa meta l-akkużazzjoni tkun saret tiġi konfermata jew le mill-fatti. U jekk il-fatti ma jikkonfermawx dak li qalu il-whistleblowers u kienu edin jiksbu fil-rapport tagħhom, il-whistleblower f'dak il-każ għandu jiffaċċa konsegwenzi legali ta' li ta' malafam per eżempju, jew ikunu eh, affettwaw mod negattiv ir reputazzjoni ta' minna ħaddimhom. Ġviri dan jaffettwa sigurtà, id-difiża, s-setturi kollha li huma sensittivi ħafna. Issa l-kollega mill-SND għal li għandu jkun hemm uffiċċju speċjali, uffiċċju Ewropew. Jaħdem f'pajjiżi differenti li jagħmel monitoraġġ u jgħin lil whistleblowers jiena ma naqbilx għanna bizzejiet problemi bleppo. Għalek jina naħseb li din it-tip ta' ideja miex daqsek realistika. Sakem, ovvjament, ma tarawx dan bħala xi speċi ta' sotturwol għal Eppo. U dak kull marrit ngħid, grazzi. Thank you very much. Uh, no, Grazzi ħafna, issa Katerina Ċinici, l-ħar waħda. Grazzi ħafna, Sur President. Jina, naħseb u fil-fat provajt nikontribwixxi b'xi emendi għat-tekst ta' diskussjoni naħseb li hemm bżonn li fuq livell ta' Unjoni Ewropea ikonna tekst leġislattiv li jiddefinixxi u jenfasizza ir-rwol ewlieni tal-whistleblowers l informaturi meta jiżvelaw eh, każijiet ta' eh, evażjoni fiskali, korruzzjoni, frodi, eċetera, ġifieri dawk li jsiru eh, minn organizzazzjonijiet eh, kriminali u dawn huma kollha reati li għandhom natura transkonfinali u ħadgost li l-kollega De Jong iddefinixxa it-tekst li diġà eh, ġi definit fil-Kumitat kont eh, U anka għalina dan dinja referenza mm, biex naħdmu u nenfasizzaw ir-rwol tal-informaturi, tal-whistleblowers u najdu li muma l-elementi ta' li fl-opinjoni tiegħi m'għandhomx ikunu biss li jisiru minn eh, regoli legali partikolari ma li jitolbu bidla kulturali biex jirriġu rikonoxxuti miċ-ċittadini ġvid dan ir ruol importanti li għandhom mhux biss b'referenza għal-reati finanzjarji u ekonomiċi manka fuq affarijiet gravi li jistaw jaffettwaw l-ambjent, is-saħħa, fuq rispett ta' drittijiet tal-bniedem, l-istat ta' dritt, etc. Għalhekk jiena naħseb li huwa importanti li niprofaw eh, nippruvaw nagħti l-kontribuzzjoni tiegħi ovvjament permezz tal-emendi, u importanti l-impenn minnaħat tal-awtoritajiet sabiex l-identità tal-whistleblower tal-informatur it-tinżam sigreta u anka l-informazzjoni li huma jagħtu biex ma jkunx hemm azzjoni diskriminazzjoni jew inkella jkun hemm eh, effetti negattivi li ġejjin propju minn l-azzjoni tagħhom. Issa hemm affarijiet oħra li ħanitlu fid-dettall aktar tard l-istituzzjoni ta' kanali legali li permezz tagħhom l-informaturi jistaw jresqu l-attenzjoni tal-entitajiet ehm, pubbliċi ehm, każijiet ta' illegalità U din hija ħaġa kummissjoni tista' tagħmel wara jkun hemm ċertu verifiki u tista' tiftaħ investigazzjonijiet u fl-opinjoni tiegħi mbagħad trid tassigura lill informaturi kwalunkwe garanzija u referenza għad drittijiet u responsabiltijiet tagħha. Apparti li ħarsuhom ukoll minn azzjonijiet ta' riżultata ta' ehm, reazzjonijiet negattivi fuq dan il-tekst jina ċerta li ħajkonna inkomplu naħdmu jina eh, ovvjament lesta li nkompli nejn u li ma naħseb li dan huwa tekst importanti li fuqu ċertament irridu naħdmu biex niddefinixxu. Grazzi. Grazzi Katlina, Melo malar malajr. Dan għaliex jiena minix ċert jekk il-kollega Makovej ma xie jew le. Jekk persuna taħdem istituzzjoni hija parti mill-fatti stess li eh, trid tħabbar jew jaħseb li jista' jkun jew tkun parti minn dawn il-fatti li trid tiżvela, Din il-persuna hija jew mhijiex whistleblower? Minix qed nitkellem fuq persuna li qiegħda l-ħabs. Qed nitkellem fuq persuna li qed taħdem fl-istituzzjoni. Ittieħ ordni Jgħid le, din mhix eżatti eżatti hekk, mhix korretta, irrid ehm, irrid nikxifa ħan iġi investigat imma minix ċert u f'dak il-każ taj ma tajt xej. it net, dik il-persuna għandha jkollha protezzjoni f'dan il-każ iġviri mhux persuna li qiegħda l ħab qed ngħidu. U din tiġġustifika il-plea bargaining jew le. Għax jekk inti il prosekutur probabilment nixtieq niġi qudiemek u ngħid isma' jien għamilt hekk hekk minix ċert jekk inix ħati ta' xi ħaġa, imma nixtieq niżvela jekk imma il protezzjoni. Jekk dawn nies tħallihom barra mill-qafas ġenerali, ħafna mill-fatti ma jiġux investigati għaliex in-nies jibżaw. Jena ma konċet nitkellem ġifri fuq person li għedin ħabs. Konċet nitkellem fuq din il-zona griża li jew jew il-mod ta' kif ċertu każijiet iridu jiġu investigati. Tajjeb ħafna. Mela ħanati lura il-kelma lil majt u koll mbagħad konna konklużjoni bħala rapporter. Dibattitu tajjeb. Si, Ivejna smajtkom sew, jekk hawn xi ħadd li għandu xi dubju li qegħdin fi żminijiet jinbidlu, dan id-dibattitu jikkonferma li żminijiet qed jinbidlu għaliex fil-fatt dan qed iddiskutu jippermettilna nagħmlu distinzjoni bejn dak li hu leġġ dak li mhux, dak li hu ġust dak li mhux, u aħna f'din id-diskussjoni fil-fatt qegħdin niddiskutu l-problemi li għandna qudiem hemm dawn iż-żminijiet jinbidlu u bit-teknoloġiji ġodda. Kifet sew inti irridu ehm, irridu naslu f'punt fejn il-min jagħti xhieda falsa ma jkollux impatt fuq min verament ħaqqu protezzjoni għaliex ikun kixef xi fatt. Allura, waħda mill-affarijiet li ħatajna fil-ħidma tagħna biex nippruvaw insibu bilanċ ikun sens huwa li nkunu speċifiċi li niffukaw fuq dak li aħna bħala komitat libe nistaw najnu, nistaw li l komitat ħuri. Ġuri, eh, dina mhix kwistjoni ta' sussidjarjetà jew jew affari ta' dan it-tip, hija kwistjoni ta' li napplikaw dan regolament fuq fejn nistgħu napplikawh. Imma hemm ċertu każijiet li huma transkonfinali eh, fejn hemm elementi illiċiti u aħna minn dan il-kumitat iridu niddeċidu kif nistgħu nagħmlu distinzjoni dak huwa dik li se ħaġa delikata li tagħmlu fil-ħidma tagħna. Jiena ħadd nota tal-kontributi kollha tagħkom intom tkellimtu mill-esperjenzi tagħkom personali, eh, esperjenzi tagħkom u fil-fatt intom tafu anke l kodiġi penali tal-pajjiżi rispettivi tagħkom. Jiena fil-fatt minn da stess se nkompli naħdem biex nara jekk nistgħux inkomplu nibnu fuq dan il-pedament illi għandna qoddimna fuq il-mejda. U nara daqxejn jekk inkunux nistaw inkomplu noħorġu b'kontributi interessanti għat-test ġenerali, għalhekk ta' ringrazzjakom ħafna. Ħadna nota u ħanżommu f'moħħna l-kontributi importanti tagħkom. Grazzi ħafna minn ġdid Grazzi ħafna Majte eh, għal kull min ħasef dan id-dibattitu nirringrazzjakom, kien dibattitu tajjeb ħafna. Edin nistennew ir-rapporter tagħna biex nibdew 1700 sexual abuse of children and so on, but... Għanzi biex nibdew fil-ħamsa, il fajli li jmiss. Għada ma waslitx, allura forsi nistaw nifqo għala xar minuti, mela għan nifqo sal-ħamsa. Ma kieġabkom, fil-ħamsa bum erġan kunu għawek biex nibdew l-punti li jmiss. Fil-ħamsa nibdew punt numru 18, grazzi. Colleagues, um, we're going to make a start. Um, Anna Maria is here. Kollega ħanibdew, Anna Maria waslet, u ħanibdew. Kif taraw għanna zewċ uh, votazzjonijiet twal wara, allura nabdew jaslu l-kollegi, irrit nkun ċerti konna bizzejiet ħin biex ikonna diskussjoni tajba. Nil-ingrazzja li da kolla li ġew għal dan il-punt. Mela, Nixtieq nfakkarkom fil-11 ta' Marzu kellna rizoluzzjoni fuq l-abbuż sesswali ta' tfal online u l-Parlament ostruzzjoniet il-Kumitat Libe biex ikompli jagħmel monitoraġġ implementazzjoni ta' direttiva 2011 39 L-iskadenza trasposizzjoni mill-Istati membri ta' din id-direttiva skadit fit-18 ta' Diċembru 2013 u aħna kanna l-inkarigu wkoll li nagħmlu analiżi tal-qafas politiku attwali għal ġlida kontra l-abbuż sesswali tat-tfal fil forma tal-rapport ta' implementazzjoni dwar din id-direttiva. Għalhekk bitħija ta' dan ir-rapport, il komitat Libe għamel stħarriġ fuq l abbus ta' ta' tfal online u kien hemm smieħ ukoll fil-25 ta' April fuq l abbus ta' ta' tfal online u offline. Barra minn hekk l-PRS ukoll pubblika evalwazzjoni tal-impatt interna fuq l-implementazzjoni tad-direttiva. Mela llum ħanisimgħu il-preżentazzjoni tal-abbozz tar-rapport minnaħa tar-rapporter, il sinjura Korazza Bild. U naħseb nistgħu ngħaddu direttament biex nisimgħu il-preżentazzjoni ta' Anna Marija ngħadilek il-kelma. Grazzi ħafna Claude. Ningrazzja l-kulħadd tal qegħdin hawnhekk. Forsi tiftakru illi fil-mandat preċedenti konna qed naħdmu fuq dan ir-rapport storiku. Storiku għaliex fil-fatt inaxxinna niksbu definizzjonijiet u standards minimi għal sanzjonijiet kif ukoll miżuri biex niprevjenu l-abbuż u eh, niproteġu l-vittmi. Wara sitt snin jew seba' snin idħol fis-seħ kien fl-2013. Eh, Għanna ħafna raġunijiet biex nkunu soddisfatti manka biex ninkwitaw u il-Parlament li ħafna x'jagħmel eh, irid jagħmel pressjoni fuq l-Istati membri biex dawn jimplementaw u jinfurzaw id-direttiva. Nirringrazzja lill kummissjoni tal-żewġ rapporti illi ħejjew. Dawn huma prinċipalment fuq it-traspożizzjoni tad direttiva. Naf li l-Kummissjoni kellha problemi tekniċi sabiex tikseb informazzjoni u statistika mill-istati membri. Ma bla dubi ta' xejn għanna bżonn ukoll inkunna fuq iżjed mill-Kummissjoni mill-Istati Membri dwar l-implementazzjoni u wkoll għandna bżonn iżjed provi fuq il-konformità il-ħidma tagħna. Ibbażajnija fuq analiżi fil-fond mill-IPRS għandna studju tajab ħafna fil-fatt hawnhekk ta' appreżentajni fil-Parlament. fil parlament Nirringrazzja l-PRS ta' dan fil-fatt. u koll tlet eh, sessjonijiet ta' smieħ fejn kena hemm il-Europol, l-Interpol, l-esperti mis-soċjetà ċivili, mill-hotlines, mill-helplines, kien hemm partit interessati, il-prosekuturi nazzjonali. Insomma, kull min volut fil-prattika, fil-ħidma, biex niprevjenu u niġġieldu kontra l-abbuż ta' tfal. Kien hemm ukoll kollegi mill-Interpol, minn Nemek, fl-Istati Uniti. U jina fil-fatt sodisfatta ħafna illi fil-Parlament stajna namlu ħidma intensiva li servit ta' bażi għal rapport. Identifikajna xi nuqqasijiet dwar l-applikazzjoni ta' direttiva. Għamilna rakkomandazzjoni speċifiċi lill-Istati membri dwar kif jistaw itejbu l-implementazzjoni. Issa, Nasbu li hemm bżonn ta' intervenzjoni fil-liġi kriminali, prevenzjoni, l-assistenza u protezzjoni tal-vittmi kif ukoll il-tneħħija tal-implukkar li hemm għall-artiklu 25 ta' direttiva. Nixtieq nidħol fil-punti tar-rapport sur President jek tippermetti li xaħna provajna nkunu kemm jista' jkun konkreti dwar il-liġi kriminali qed insejħu fuq l-Istati membri biex jissaħħu il-miżuri kontra il-grooming, il sfruttaj sesswali kif ukoll forom oħra ta' abbuż biex adottaw ukoll miżuri kontra persuni li għamlu abbuż sesswali minn tfal li jkunu jafu. U Għawek għed nindirizzaw dawk il-reati li jisaxħu kem online kif ukoll offline imma minn dak li nafu 70% ta' dawn il-reati jisaxħu b'mod eh, fiziku, b'mod tangibli, ħafna drabi jisiru dawn il-reati minn persuni li tfal ikunu jafuhom li jkunu kisbu l-fiduċja tagħhom. Jew inkella li jkunu eh, jieħdu ħsiebhom. Allura, ħafna drabi li ġri għal ikun hemm nuqqas ta' monitoraġġ, nuqqas ta' supervizjoni u bekk ikun faċli biex dawn ir-reati jsibu. Irridu nirrikonoxxu isiru. Nirrikonoxxu wkoll mill-2011 law kien hemm forum ġodda ta' ta' abbuż illi jaffettwaw specialment lil bniet kien hemm fosthom fenomenu tal ta' revenge pornography rajna bniet illi saħan sitra għamlu suicidju fuq l-internet u hemm verament bżonn li nadottaw miżuri biex nipproteġuhom. Issa fuq l-investigazzjoni l prosekuzzjoni insejħu fuq l-Istati membri biex eh, jestendu iż-żmien ta' preskrizzjoni għal reati ta' abbuż fuq it-tfal biex verament ikunu jistgħu jagħmlu prosekuzzjoni ta' dawk il-reati. Għax ħafna drabi dawn il-reati jistgħu jiġu investigati snin wara li jkunu seħħew, allura nixtiequ li nestendu iż-żmien ta' preskrizzjoni. Hemm bżonn ukoll nestendu il-kooperazzjoni ġudizzjarja u mal-Pulizija u li nużaw strumenti investigattivi eżistenti li għandna fuq livell tal Unjoni Ewropea bħal pereżempju l-IAO kif ukoll il-mandat tar-rest Ewropew u għanna nsaħħu ukoll il-Europol u il-Eurojust għaliex ħafna drabi dawn ir-reati jkunu transkonfinali jużaw ukoll mezzi ikkomplikati ħafna u l-finanzjament tagħhom jiksbuħ b'mod transkonfinali. Iridu nagħtu ir-risorsi xieqa lil Europol il jura ġastina fil-fatt nixtieq nagħmel omaġġ li dawn iż-żewġ entitajiet tal-ħidma tajba ħafna li qegħdin jagħmlu u barra minn hekk irid ikun hemm skambju tal-aħjar prassi u ta' strumenti bejn l-istati membri. Issa, irridu natu attenzjoni partikolari li situazzjoni ta' tfal eh, immigranti u minorenni mhux akkumpanjati. Dan sfortunatament kienu wieħed mill-għar sviluppi li rajna minn ġiet adottata direttiva. Dawn huma tfal speċjalment vulnerabbli għal biex ikunu sfruttati, traffikati. Għawek għaw bżon iżjed skambi ta' informazzjoni, iżjed kooperazzjoni, iżjed skambi ta', ta, ta, ta intelligenza u iżjed kooperazzjoni wkoll bejn l-awtoritajiet għall-infurzar tal-liġi. Fuq it punt il-prevenzjoni qed nitolbu lill istati membri biex eh, inidu programmi speċjali fostom programmi ta' taħriġ għal kull min volut kull min ikollu kuntat ma' tfal. Kif tafu fil-pakket ta' azila, aħna inkludejna per eżempju taħriġ għal eh, gwardjani ta' minorenni mhux akkumpanjati. u introduċejna wkoll kontrolli obbligatorji għal dawk kollha li għandhom kuntatt ma' tfali kumux għallima jew inkella gwardjani. Irid ikun hemm ukoll żieda fl-iskambju ta' informazzjoni fuq min iwetta ir-reati u informazzjoni wkoll fuq is-sentenzi li jinqataw. Fosthom hemm ukoll inizjattiva ta' reġistru. Fuq il-raba punt il-protezzjoni tal-vittmi, nibda billi insemmi il-ħidma ċellenti li sim mis soċjetà ċivili. Aħna tkellimna ma' autoritajiet dwar l-infurzar u kollha għalunna il l-kooperazzjoni ma' soċjetà ċivili hija kruċjali. Kif tafu, kull min ikun bl-uniformi mhux kapaċi jikseb il-fiduċja ta' tfal minnu fih imma dawk li jaħdmu fis-soċjetà ċivili u fi NGOs huma f'pożizzjoni aħjar biex ikellmu l-itfal, isurja fuqhom aħjar, jiksbu l-fiduċja tagħhom u mbagħad dak li jiskopru jirrapportawh lill-awtoritajiet. Imma barra minn hekk dawn l-entitajiet qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna fl-identifikazzjoni ta' materjal online. Dwar l-assistenza ta' għal-vitmi, qed nitolbu l-Istati membri biex jagħmlu skambju ta' eh, prassi bejnietom Mm, biex ikun hemm ukoll miżuri kontra il-vittimazzjoni doppja. Per eżempju, nista' nsemmi illi kien hemm rappreżentanti minn entità svediża illi ġew għal wieħed mis tagħna u din hija NGO li tħaddem fil-fatt modelli tajbin ħafna l-protezzjoni tat-tfal. Il-ħames punt. It-tneħħija ta' l-implukkar, artiklu 25, kien hemm biss ħames stati membri li applikaw artiklu 25. Anzi li jużaw artiklu 25 illi, illi jippermetti illi ikun hemm imblukkar ta' materjal relatat ma' l-abbuż sesswali ta' tfal. Qed insejħu biex dan l-artiklu 25 implementaw l-istati membri kollha. Hemm bżonn illi il-proċeduri biex il-materjal relatat ma' l-abbuż sesswali ta' tfal online jitneħħa dawn il-proċeduri jkunu iżjed veloċi. Barra minn hekk nixtieq ukoll li l-kollegi jikkonsidraw il-possibilità illi nużaw il-quick freeze. Hemm bżonn illi il-blacklist ta' paġi tal-internet tiġi ġurnata ta' spiss. Hemm eh, numru ta' websites illi għadhom hemmhekk għadek issibhom fuq l-internet. Dawn huma websites illi hekk kif jiġu identifikati li huma relatati ma' bus ta' tfal għandhom jitneħħew minnu fih. Barra minn hekk dawn il-listi għandhom ikunu għad-disponibilità eh, eh, tal-Europol, tal-Interpol u ta' entitajiet oħra. Irridu koll nżidu il-kooperazzjoni mal-industrija online, irridu kunem dialogu strutturali mal-pjattaformi online. Dan dialogu fil-fatt sar minnaħat tal-Kummissjoni u huwa kruċjali. Issa, kollegi, jina fil-rapport ktibt t teknoloġija edha tevolvi. Ovvjament, aħna rridu dejjem naħsbu bil-qoddim. Qegħdin ngħixu fi żmien ta' rivoluzzjoni diġitali. U it-teknoloġija qatt mhux se tissostitwixxi l-irwol tal-bniedem, qatt mhux se tissostitwixxi l-fatt li għandna bżonn il-pulizija u persuni li jaħdmu fl-infurzar, imma għandna bżonn l-istrumenti kollha illi nistgħu nużaw. Għamilna kol dispożizzjoni biex il-provedituri t-servizz tal-internet ikunu obbligati li jirrapportaw fejn isibu materjal relatat mal-abbuż ta' tfal. E, semmejna wkoll illi l-irwol tal-hotlines irrit jittajjeb u dawn għandhom ikollhom ir-risorsi li għandhom bżonn. Għalhekk sur President, ħani għafawek jiena ħerqana illi nisma' lill-kollegi u forsi mbagħad nagħmel konklużjoni wara li xtaqt najtu għalli kull min għal volut irrit jieħu parti minn responsabilità. Grazzi ħafna Anna Marija. Għal dan il-punt allokajna nofsija u jena nħu għandi tort fil-fat nammetti nofsija mhux biżejjed. Għandna żewġ votazzjonijiet twal fil-ħamsa u nofs. Naf li għaw zewċ mis shadows li għedina għek għaw Miriam u Natalie fizem l-essendi u l-għaldi, għallura Tistaw forse tindikaw li min iżjed jixtieq jitkellem? Katerina, għaw xaħat ieħor li jixtieq jitkellem? Tajjeb, mela ħanieħdu tlet kellima biss biex ix-shadows Katerina jkun jistgħu jitkellmu għal ħin raġonevoli. Tlieta biss mela ħanieħu biex inkunu nistgħu nibdew il-votazzjoni fil-ħamsa u nofs. Mbagħad fl-aħħar ikun hemm il-konklużjoni ta' Anna Marija. Ħanibdew mill-essendi Mirjam Kjoġbok. Grazzi, President. Jina nishtiq nibda billi nilqa il-rapport ta' Sinjura Korazza Bilt, naħseb illi eh, jitfadaw fuq eh, xi wħud mill-elementi importanti li ħarġu mir-rapport tal-Kummissjoni dwar il-ġlida kontra l-abbuż sesswali ta' tfal online. Imma hemm ukoll xi kwistjonijiet illi nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom dwarhom fisem l-SND. L-ewwel nett il-grupp tiegħi jixtieq jenfasizza xi ħaġa li naħsbu li hija importantissima Mem xejn pornografiku dwar l-abbuż, il-materjal tal-abbuż sessuali ta' tfal. Pornografija hija ħaġa u l-abbuż sessuali ta' tfal hija oħra li materjal relatat mal abbuż sessuali ta' tfal li bqgħu seħulu pornografija mhuwiex sew u dan smajnieh minn vittmi, minn NGOs, minn assoċjazzjoni ta' ġenituri, kif ukoll minn avukati li jaħdmu ma' tfal Jiena fil-fatt intlabt minn vittmi tal-abbuż sesswali ta' tfal illi l-materjal dwarhom it-tella fuq l-internet dawn talbuni biex dan il-komitat jaqbes għalihom biex għatihom leħen u biex naraw illi l-abbuż tagħhom nirreferu għalih bħala abbuż u mhux xi ħaġa It-tieni punt, jiena nilqa dan ir-rapport iżda naħseb illi irrid jindirizza iżjed l-kustjonijiet ewlenin. Pereżempju, ċinu għal-punt li kollok kontroll kriminali fuq persuni li m'għandhomx interazzjoni diretta ma' tfal, bħal per eżempju eh, agenti tal-vjaġġar jew nisoħra. Minna ħal oħra naħseb illi U importanti ħafna li daw kollha illi interaġixxu jew li għandhom awtorità fuq it-tfal eh, wieħed jiċċekkja il-kondotta kriminali tagħhom. Nista' nifhem illi hawn min huwa kkonċernat fuq il-turizmu eh, sesswali, per eżempju, bħalma ħareġ anka minn rapporti oħrajn, imma ejja nkunu ċerti dan it-tip ta' negozju mhuwiex regolat, iseħ fil-suq illegali. Allura li namlu kontrolli kriminali fuq l-aġenti tal-vjaġġar kollha ma naħsibx illi bekk ser inkunu qegħdin insu dak li nixtieq nsolvu. It-tielet ħaġa. L-istat membru ehm, jiprofa jimblokka l-materjal flok neħmu fuq l-internet ma qed solvi xejn, anzi nkunu qed eh, inkomplu l-abbuż. Jekk ma naħux dan il-materjal minn fuq l-internet, il-vitmi ser jibqaw vitmi għaliex l-abbuż ser ikun hemmhekk, ser jibqa' online u kulħadd eh, ser ikun jista' jarah. Għalhekk m'għandniex nibqaw ninsistu fuq nimblukkaw il-miżuri jekk iridu ngħinu il-vitmi irridu eh, nrispettaw l-istat ta' dritt u najdu illi jilidneħ il-materjal huwa stat ta' dritt li timblokka il-materjal mhuwiex. U naħseb li l-vitmi ħaqhom ħafna ħjar minn hekk. L-aħħar punt tiegħi hemm iżjed vitmi milli kriminali. U naħseb illi għandna nagħmlu sforzi kbar biex nagħtu iżjed seta' lill-vitmi. Hemm modi differenti nistgħu nassiguraw il- privatezza tal-vittmi, jekk inħarsu l ġermanja per eżempju, il-numru ta' telefonati l hotlines naqas wara il-pajis introduċa leġislazzjoni fuq il-zamma ta' data. Irridu niftakru illi l-anonimità edemek għal-vitmi u koll u jekk jużaw l-anonimità għandhom raġuni, ġifiri ma jistax, ma nistax f f'sitwazzjoni fejn il-vitmi ma jġemplux il-hotline xax jibżaw li mhux ħajbqaw anonimi. U eh, allura jiena f'dan l-intervent qasir xtaqt nifoka fuq dawn il-punti ewlenin għal kemm fil li hemm oħrajn nirringrazzja ħafna l rapporter u nittama illi anke grazzi għall-emendi li ħanres u noħorġu b'kompromess effettiv li jkun jirrispetta wkoll il-bżonnijiet tal-vittmi. Grazzi ħafna Miriam. The key points which was just Grazzi, vaħna, issa nafu li għanna il-punti ewleni li kienu prezentati li xi ħaġa tajba ħafna minħabba illi batanċanna ħafna ħin issa għanna l-Natil Griesbeck għall-Alde. Grazzi ħafna, Claude. Qabel kollox jiena nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Anna Marija għax-xogħol sħiħ u inklusiv li għamel flimkien maċa daw Rapporteurs. Nixtieq illi nirringrazzjakom ukoll tal-kontenut ta' dan ir-rapport u naħseb illi anka fuq l-intergrupp ta' protezzjoni tal rittijiet ta' tfal aħna konvinti ħafna fuq il-ġlida li aħna qegħdin nikkumbattu hawnhekk naħseb li din hija xi ħaġa li hija verament importanti. Id-direttiva Ewropea, Ewropea li qed titkellem dwar Anna Marija toħodna lura għas-sena 2011 li suppost kien la tkun implementata fis-sena 2013 iżda għad hemm numru ta' pajjiżi li għandhom irridu jimplementawha din id-direttiva. Il-Kummissjoni semmit li hemm ċertu kumplessità Eh, legalista aħna minnaħat tal-Parlament Ewropew nasbu illi dak li ġara huwa verament inaċċettabbli din nitkellmu fuq l-abbuż ta' tfal hawnhekk wara kollox jiġifieri stajna nkunu daqsxejn iktar kritiċi fit-ton illi użajna biex fassalna dan ir-rapport aħjar kieku kritikajna daqsxejn iktar milli ngħidu sempliċiment il-Kummissjoni ħadet nota tal-fatt jiena naħseb illi kultant ikunu wisq diplomatiċi il-Kummissjoni damet sena biex ippubblikat ir-rapport. Kenna laqgħa interessanti ħafna bejn ix-shadow rapporters li tilu u naħseb li ħafna minna tkellmu ħafna fuq il-pat il-fatt illi għandna ċifri li għabbażi tagħhom irridu nfasslu l-politika tagħna issa fuq il-riskju u fuq l-emendi li jistgħu jkunu possibbli li li jkunu implementati. Jiena kontenta ħafna bil-affarijiet li intom zittu għawek brabta mal-reati kriminali ta' natura sessuali li tkunu posti fuq it-tfal u l-tfal jinsfaw fit-tmi tagħhom u anke l-artikli 22-27 tad-direttiva. Kumment ieħor li eh, nistgħu wkoll insemmi. din il-kwissjoni ta' ċifri fil-rapport naseb illi mannix nħaltu l-affarijiet hawnhekk. Qabel ma noħorġu b'teknoloġija ġdida tal-blocking ta' ċertu kontenuti jiena nixtieq illi insibu ruħna f'pożizzjoni aħjar, speċjalment meta nippruvaw inneħħu ċertu siti tal-internet, nasab irridu nagħmlu ċara wkoll illi il-forzi tal-liġi irridu jagħmlu ħafna iktar biex ineħħu dan kollu umbat ifukaw anka fuq il-blocking ta' kontenut jina naħseb li dak kien dak li xtaqt nejt jina fuq il-rapport li juwa rapport ta' jeb ferm u naħseb li ħankun nistow navvanzaw anke fuq din kwistjoni li verament importanti f'dan il-kontest. Grazzi ħafna Natali, Katerina, inti għandek tlet minuti biss minħabba illi rridu nivvotaw fil-ħamsa u nofs, ġifiri kjoċ it-tawax. Grazzi ħafna Iva nitkellem vera fil-qossor, tinkwetax l għanet nishtu ringrazzja l-Anna Marija Korazza Bilt, kollu li għamlet tanka fuq din, eh, fuq dan il-rapport, jena president tal intergroup tal-, -intergroup, għal minorenni u drittijiet tagħhom dawn huma affarijiet li verament huma l-qalbna grazzi tax kollu li għamiltu. Nasib li dawn huma aspetti verament importanti anke l-koordinazzjoni u fuq dak illi għandu x'jaqsam ma' dawn it-tip ta' reati kriminali u t-tip ta' sinerġiji huma verament importanti u naħseb illi għandhom ikunu applikati wkoll fuq kull livell. Aspett ieħor li jien apprezzajt ħafna li naħseb li huwa importanti ħafna huwa li aħna ikonna dawn il-forum ġodda ta' reati sesswali online illi kultant naħseb illi kollhom ċertu konsekwenzi drammatiċi u anka illi l-parteċipazzjoni ta' soċjetà ċivili li hija vera importanti ħalli bekk niġġieldu kontra dan l-abbuż tal-minorenni u anka biex nikkontribwixxu għall-għajnuna tista' tingħata l tfal il-minorenni. Jiena naħseb li dan huwa importanti ħafna anka fil-kuntest tal-prevenzjoni. Importanti naħdmu f'dan il-kuntest anka fuq bas tal-livelli differenti għall-lan tal-prevenzjoni tal-minorenni stanka għat-tfal u l-familji u anka b'mod ġenerali s-soċjetà ċivili minħabba illi aħna nasbu illi meta jkollna aċċess għall- l-odda ta' l-informatika aħna rridu noqogħdu attenti anka fuq dawn l-istrumenti. Jiena naħseb ukoll illi għanna naħdmu kol fuq ċertu punti b'mod partikolari, jekk kif diġa intqal minn ħata l-kollegi li tkellmu qabli jiena naħseb li hemm illi naħdmu iktar fuq dan minħabba rridu niġġieldu b'mod iktar effiċenti il-mod kummerċali ta' kif edda tinfreġ l-informazzjoni. U parti minn hekk nixtiequ nitkellmu iktar ukoll fuq il-blocking ta' informazzjoni eh, u kontenut li huwa ta' abbuż. Importanti li naħdmu iktar flimkien ħalli nkunu nistgħu naħdmu fuq il-materjal online u l-blocking ta' dan materjal u manka l-protezzjoni tal-vittmi. Importanti li naħdmu iktar fuq protezzjoni tal-vittmi ħalli bekk nkunu nistgħu nagħtu ħarsien sħiħ anka mill-perspettiva ta' jnuna psikoloġika li t-tenata. u l-appoċ li dawk il-menoren li setaw ikunu vittmi ta' dan kollu. Aparti minn hekk importanti li nisqu fuq l-isfruttament sessuali li huma vittmi tiegħu dawn il-tfal. Grazzi ħafna Katerina, grazzi wkoll ta' dak kollu li qed inti Anna Marija żewġ minuti biss għax kulħaddam jitkellem. Grazzi ħafna lilkom il-kol, grazzi tal-kooperazzjoni li aħna esperjenzajna bejnietna. Nixtin ingrazzja lilkom il-kol kif ukoll is-segretarji, segretarjat tal-għajnuna li tajtuna Iva, aħna fil-rapport ma stajniex ninkludu kollox, iżda fost l-emendi illi aħna rċivejna kien hemm bidenna talabna biex nibdu l-kelma pornografija ta' tfal. U minflok nikdbu abbuż ta' tfal. Jina naħseb li mdan ma nistawx nagħmlu fil-klim li jien Mirjam tista' tara l-klim pornografija ta' tfam tista' x'issibu apparti minn hekk jiena bilt li aħna rridu nifukaw fuq il-klim removing me flok blocking jifa rrid nagħmel aktar ċara fil- fil-rapporti jiena naqbel ma' Katarina kif ukoll ma' xiftit mix-shadow reporters u l-Viċi Ċer sewwek kanna din nitkellmu wkoll fuq il-livell ta' tolleranza zero fuq it-tfal u l-impunità wkoll aħna għamilna ħafna xogħol anka flimkien ma' soċjetà ċivili matul dan mandat elettorali li kellna. Il-kwestjoni tal-Kummissjoni, Iva, naħseb li naqbel il-fatt li domna ħafna eh, bil-azzjoni li kellha tittieħed mill-Kummissjoni mhix xi ħaġa tittabbi, però aħna nixtiequ issa li nħarsu l qudiem u li nitolbu l-Kummissjoni biex iżżomm lill-Parlament aġġornat u li tatuna follow-up, follow-up li iktar fukat fuq il-compliance fuq data fuq l-istatistika ħalli il-Parlament ikun jista' ikun impenjat bilan li aħna nżidu l-protezzjoni għat-tfal u anka bil-politika ta' zero tolleranza. Nixtieq illi ntembi li ngħid illi qegħdin nitkellmu fuq reati kriminali verament orribli li qegħdin ibatu minħabba fihom it-tfal anka sa tfal li għandhom sentejn biss. Naħseb illi dawk li huma vittmi tal-abbuż sesswali kunu qegħdin jgħidu illi arra hemm ħafna tfal li m'għandhomx fejn jorqdu anka tifel ta' 15-il sena. Illi għal li ma kellux fejn jorqod iżda mbagħad il-raġel frilu biex jorqod miegħu fl-istess dar dan huma każijiet ta' abbuż li dumma eh, tinsihom u talibhom. Id-data ta' skadenza hija 18 ta' Lulju. Grazzi ħafna tal-għajnuna. Eżis kollegi, eżis ħamsaw nofs, blezzat ġifiri kieġabkom hudu poskom ħalli nifutaw l-estu l-karti tal-vot elettroniċi. Passoltu, grazzi. Colleagues, take your seats, we're going to begin. Eżis kollegi ħudu paska mux ħanibdew bil-votazzjoni. Nearly the holidays. Dawaqt il-vaganzi, so għat mandobtit. Nżis kollegi kieġobkom podġu bil-qeda minħabba li għanna zewċ rapporti twal li dwarhom rridu nivvotaw. Okay, everyone ready? Everyone isn't ready, so I'm just saying. Kulħat lest, ħat mu lest, mill-lider, ma għatnejt, kulħat lest, għat nsaqsikom biex Poġġu bil-qeda, ħalli nibdew. Barbara tista' taħal il-kart, karta tal-vot. Naħseb li malli kulħadd ikun daħal il-karta tal-vot nkunu nistgħu nibdew. Kulħadd les biex nibdew. Bil-kontra, sorry għat id daħala proset xorta minn tomx l-estik, joġobkom, podġu bil-eda, daħlu l-karta tal-vot. Ok? Ok. Ok, colleagues, so the first vote. Um, mela, l-ewel vot il-rapport tal Elizabeth Rosenberg u l-abbozz tal-rapport fuq ġida kontra ċiberkriminalità. Ir-rapporter jekk ma tiġ titkellem, nistgħu nibdew bil-votazzjoni, signor Rosenberg tixtieq tibda titkellem jew le? Iva, xifti tkellbit jekk tippermettili. Grazzi ħafna. L-ewwel qed nixtieq ningrazzja ħafna lix shadow reporters tax-xogħol eċċellenti li aħna minna. U nirxtiq li nejdilkom li ħdibna tajjeb ħafna flimkien. Grazzi tal-emendi kollha li battulna u anke tal-emendi ta' kompromess tal- rida ta'kom li nilqu kompromess nasib li verament batna messaġġ politiku importanti ħafna permezz ta' dan l-abbozz ta' rapport fuq il-ġlida kontra l-ċiberkriminalità. Grazzi ħafna lil kulħadd. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu immedjatament tal-votazzjoni mela nivvuta fuq tmien Eh, emendi orali rridu nivvutaw fuqhom kollha nibdew bl-ewwel emenda orali. Votazzjoni miftuħa kif ġobkom votaw. What? It's here. Here. The vote is Nala, votazzjoni. Għaddiet. It-tieni emenda orali kif ġobkom votaw. Vote is closed. Nara votazzjoni. Għattiet, l-emenda l numru 3, votazzjoni miftuħa kieġab votaw. Nara votazzjoni, għaddiet u koll emenda l numru 4 kieġab votaw. Votazzjoni maluqa, għaddiet, emenda l numru 5 kieġab votaw, Votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni, għaddiet, Emenda l numri 6 votazzjoni miftuħa kieġa konfuta. Nalqa votazzjoni għaddit. Emenda l numri 7 votazzjoni miftuħa kieġa kom. Nalqa votazzjoni għaddit. Emenda l-numru 8 votazzjoni miftuħa kieġa konfutaw. Nalqa votazzjoni għaddiet. L-emenda numru wieħed votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nagħlaq votazzjoni. Għaddiet, emenda numru 2 votazzjoni miftuħa kieġobkom votaw. Votazzjoni magħluqa għaddiet, emenda numru 3 votazzjoni miftuħa kieġobkom. ma votazzjoni maluqa għaddit. Emenda numru 4, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Votazzjoni maluqa għaddit. Emenda numru 5, votazzjoni miftuħa kieġobkom votaw. Votazzjoni maluqa għaddit. Emenda numru 6, votazzjoni miftuħa kieġobkom votaw. Votazzjoni maluqa Għaddiet, emenda numru 7, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, emenda numru 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, emenda numru 9, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, emenda numru 10, votazzjoni miftuħa. produzzjoni maluqa għaddit Emenda numru 11-13 tneħħew mela emenda 15 votazzjoni miftuħa. Maluqa għaddit emenda numru 16 votazzjoni miftuħa kħiġab kieġobkom votaw. Votazzjoni maluqa. Ma d-tieċ, emenda numru 17, votazzjoni miftuħa, kieġobkom. votazzjoni maluqa, għaddit. Emenda numru 18, votazzjoni miftuħa kieġu konvota. Nara votazzjoni, għaddit. Emenda 19, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Emenda numru 20, votazzjoni miftuħa kieġu Votazzjoni maluqa, Għaddit. Emenda 21, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 22, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 23, anzi, kienet irtirata minn emenda 24 kieġobkom votaw. Votazzjoni maluqa ma maddiċ. Emenda 25, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma Maddiċ. Kompromess numru 1 fuq il-promessa A, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 26, votazzjoni miftuħa maluqa ma d-dieċ dan numru 29 fil-azzjoni miftuħa. Fil-azzjoni maluqa għaddiet emenda 32 fil-azzjoni miftuħa. Nara votazzjoni għaddiet emenda 33 fil-azzjoni miftuħa. Fil-azzjoni Fil-azzjoni maluqa Għaddit. Emenda 34 votazzjoni miftuħa. Nar votazzjoni. Għaddit. Kompromess numru 2 fuq il-premessa B votazzjoni miftuħa kieġokkom. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Għadda l-kompromess, anzi. Emenda numru 42, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess tlita fuq il-premessa ċe, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda l-kompromess. Emenda 49, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, għaddit, emmen dan mura 50 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Kompromess erba fuq il-premess għaddi, votazzjoni miftuħa. Nal votazzjoni għadda l-kompromess. Emenda 56 votazzjoni miftuħa. Nagħlaq votazzjoni. Għaddiet emenda 57 votazzjoni miftuħa. maluqa ma M'għaddietx. Emenda 58 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddiet. Kompromess numru 5 kieġu kumvutaw. Votazzjoni maluqa. Għaddit kompromess sitta. fuq premessa F votazzjoni miftuħa kieġibkom. Votazzjoni maluqa. Għadda l-kompromess. Emenda 66 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddiet. Kompromess numru 7 fuq il-premessa ke, jġobkom votaw. Votazzjoni maluqa. Għadda kompromess. Emenda 75, votazzjoni miftuħa jġobkom. Votazzjoni maluqa. Ma Emenda 77, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, emenda 78, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, kompromess 8 fuq il-premessa H, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda l-kompromess. Kompromess 9, kieġob konvotaw. Votazzjoni maluqa. Il-kompromiss għadda u koll. Emenda 89, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mattiċ, emenda 90, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet emenda 92, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa għaddiet. Emenda 93 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa m'għaddiex. Emenda 94 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa m'għaddiex. Emenda 96 votazzjoni miftuħa. minn votazzjoni maluqa għaddiet. Issa, il kompromess numru 10 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Issa kompromess 11 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Il-kompromess 12 votazzjoni miftuħa. il-rotazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa emenda 109. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet Kompromess 13. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 14. Votazzjoni miftuħa. interpretazzjoni maluqa, għaddit. Emenda 119, votazzjoni miftuħa. 119. Votazzjoni maluqa, għaddit. Emenda 128, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, ma ditx. Emenda 129, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Emenda 130, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Ma ditx. Issa emendi 131, 132 u identiċi votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa, ditx. Emenda 133 votazzjoni miftuħa. Maluqa ditx. Emenda 134 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddit. Emenda 135 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 137. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 138. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 147. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Kompromess 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 152. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Votazzjoni emendanzi 153 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Għaddiet. Emenda 154 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Emenda 155 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 156 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma deċ. Emenda 162 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 158 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 159 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 160 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 163 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma' ditx. 164 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 165. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddietx. Emenda 166 votazzjoni miftuħa. Rifjutata ħafna di. Emenda 167, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 168, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 169, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 175, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 176, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U fuq din il-votazzjoni il-PPE għandhom plus 1 tistaw tirranġawa. Proset Roberta. Yeah, they're not telepathic or something. Yeah, the vote is not closed. Mux telepatiċi, il-votazzjoni ma l-wassa. Tajb wis. Mux għax għamlet xi differenza. Issa, mela jen komplu. Minn 185. 85 votazzjoni miftuħa. 185 votazzjoni miftuħa. Kulħadd il-vota? Votazzjoni magħluqa? M'għaddiex. Kompromess 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. Kompromiss 19, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwuqa. Għaddiet. Kompromess 20, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 203, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 204. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 205, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda seba l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiċ. Emenda 208 l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiċ. Il-kompromiss 21, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 22, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 219, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 23, votazzjoni miftuħa. rotazzjoni maluqa. Għaddit. Menda 221. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 223. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nistaw nieħdu 200 u 24 sa 228 fl-imkien Iva tajab wis 224 sa 228 votazzjoni miftuħa. Tajab wis votazzjoni maluqa. Maddiċ. Biftit. Kompromess 24 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 223 mill-imku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 235 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda u 273 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Il-kompromess 25 il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 26. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Għaddit. L-SND għamlu zbal, ħajkonna nirrepetu il-vot, ma nafx jena regoli, imma peress li kważi wasal s-sajf, jena għamlu ek. Mela, kompromess 26 nistaw nerġa' nivvotaw. Kompromess 26. Nasib kuħat ġi vota favur. Jina votajt ħazin tajjeb biss. U l-ICR kollu ma plus wieħed. Hija differenti mill-PPE jkunu plus one. Grazzi Daniel. Tajb mela, il-votazzjoni hija magħluqa u irridun l irridu nlestu irriti l-esti. Emenda 245 votazzjoni miftuħa. Ne? Birgit, tibdix inti. Kif kont qed ngħid? 245. The vote is closed. Il-votazzjoni hija magħluqa din ma ditx. Emenda 246. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. di maddiċ. Tajb, wis mela 247, 48 sa 252. Daw kollha, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddit. U 253 votazzjoni miftuħa. Anzi, skużawni, skużawni kollegja għamil zbaljen. Kompromess 27. Kompromess 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda 270. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 271, votazzjoni miftuħa. għanżoma miftuħa di. Libtu n-nis, Iva, tajb wis. Mela, 271, votazzjoni miftuħa. Għaddit. Emenda 7 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Emenda 273, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Emenda 274, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Maddiċ. 275 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 276 sa 79 dawn ma kollu l-istess, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 28. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa Għaddit. Kompromess 29. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa Għaddit. Il-kompromess 30. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa Għaddit. Menda 294 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Menda 295 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 296 votazzjoni miftuħa rotazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 297 rotazzjoni miftuħa. rotazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 299 rotazzjoni miftuħa. rotazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 31 il-votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-menda 300 303 votazzjoni miftuħa. Emenda 303. Votazzjoni maluqa. Nessinti snd għandhom xaħat zejiet għawek. Birgit, għandkom eh, xaħat zejiet fuq din il-vot, dan il-vot. Votazzjoni maluqa? Ma diċ. Emenda 300, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tajb wis, mela, kompromess 32 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddiet. Kompromess 33, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Kompromess 34, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 322, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 332, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa, ma ddiċ. Emendi 325-26 identiċi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddiet. Emenda 329 votazzjoni miftuħa. 329 Maddiċ. Menda 330, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 331, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 332, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 333, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 334 votazzjoni miftuħa. Stajt għamiltom fl-imkien da' uxek, ma' importax. Votazzjoni maluqa li ma maddiċ. Mela 335, 36, identiċi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, il-kompromess 5 u 30. Votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ma ddiċ. Emenda 338. Votazzjoni miftuħa. E- emenda 338. Tartwisi disfeċini maluqa. Kulħadd kien jaf, kulħadd kien konxu? Nista' nerġa' nagħmilha fil-każ. U jekk qed naġġel għajduli għalli xek ma jgħid xejn ħadd jiena nibqa' dej. Mela. Għadu naqra kwieti, għaliex meta tkunu kwieti naġru naqra iżjed. Mela emenda 338 ħanerġaw noħduha. Votazzjoni miftuħa. U naqrin astorbi minna ħatakom jek ġobkom. Votazzjoni maluqa. U dina d-diet. Issa emenda 339 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 337 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 340. Er-, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Menda mija 101. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Menda 341. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emendi 343-344 l-istess, fatasir miftuħa, fatasir maluqa. Maddiċ. Emenda 345, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 346, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 347 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Di ma ditx. U il-PPE kellhom plus 1 jek tistaw tirranġawha. Issa l-kompromess 36 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 37, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, 370, 371, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. 372 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Tletmija votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 358, votazzjoni miftuħa. Miex 338, xkienet mela? 349, Iva ma kenniex għalfejn votaw fuq għal fil-fat eh, mela dik kanċellawa, issa naddu għal 349. 349 suppost kienet, votaw fuq ah, skużawni. Emenda 349, votazzjoni miftuħa. Okay, 349. The vote is closed. Votazzjoni manuqa. Ma diċ. Kompromess 38 eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwa għadda. Emenda 373 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwa. Ma tiġ. Emenda 374 u 75 identiċi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ditx. 376 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ditx. 377 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. da 378 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. da 381-82 identiċi. Votazzjoni maluqa ma tiġ. Emenda 383, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiġ. Emenda 384, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. 386 u 387 identiċi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Matiċ. 388 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Matiċ. 389 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Ma ditx. Kompromess 39, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 40, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 396, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 397, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 398, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma 399 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma Emenda 400 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Kompromess 41, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 406, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 405, votazzjoni miftuħa. maluqa. Għaddit. Emmen darba mija wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. tnejn, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. erba, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddit. 407, 408 huma identiċi, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma tiġ. 409, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiġ. Kważi l-estejna 410, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma ditx. 411, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 412, votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma tiċ. Kompromess 42, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 420, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 421, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ditx. Issa. Emenda 422, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma ditx. 423, fata votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 425. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 426. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 427 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 428-429 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 430 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Ħanifutaw fuq test ek kif immodifikat l-aħħar vot ser ikun votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddit 50 favur, 4 kontra, żewġ astensjonijiet nifirħu lis-Sinjura Vosenberg. Grazzi tal-paċenzja, kollegi, nafri dawn huma votazzjoni twal u tajjew. Għed ringrazzjakom tal-ewwel votazzjoni x'fada l-oħra. Kollegi kjoġobkom iżommu daqsxejn ordni għax fadlinna votazzjoni oħra twila. Anzi le, dina iqsar. nibqaw oh, konċentrati, mela, ħammexxu, issa. Fuq il-format uniformi għal eh, permessi ta' residenza, dak huwa il rapport ta' surħalla aħħom mill-CR, għandek xaġa xtajt surħalla aħħom, le, mela, ħanaddu minnu fih biex nivotaw fuq il-test li ġi votat matul il-negozjati interistituzzjonali. Votazzjon miftuħa. il kue għandhom minn xaħat zejjed. Illum kolħat kallu xaħat zejjed fxie punt. il kue u l-ICR għandhom minn xaħat zejjed. jekk hemm xi ħadd minn tal-isir li jista' joħroġ il-kard, inkunu nistgħu nispiċċaw. Importa? L-isjar għad fadallhom xi ħadd żejjed, jekk ma toħorġux kart ma nistgħux nispiċċaw votazzjoni. Kien hemm tnejn żejda, mela tajjeb, all right. Tajjeb, mela il-votazzjoni hija magħluqa. 53 favur, 2 kontra u memx astenzjonijiet Nifilħur il-rapporter jissur sur ħallahu. Okay, here we have a list here for the joint vote. We go straight to it now, yeah?